So, wir können wieder starten, Kolleginnen und Kollegen. Möchten nicht möchten nichts zu. Kollegi nistaw nibdew, aħna billa għatana. Nishti li jissa nibdew. Il-rapport li għanna fuq l-agenda. Il-rapport li ġi post-post. Et nitkellem dwar il- Networks ta' telekomunikazzjoni Trans-Europew. U sena di mikrofonu l-sur Rossi, nishtiq nir-ingrazzjak tal-li tajtni il-mikrofon, nitkellem dwar dawn il-networks trans europej fuq telekomunikazzjoni u nishtiq u koll nitkellem dwar din deċizjoni li tiġi revokata. Nishtiq najt li dan il-rapport dan Ir-rapport huwa miksub b'mod tajjeb u qed nisħu fuq il-ħtieġa li natu l-internet lil kulħadd eh, sabiex intejbu l-kompetitività, l-interkonnessjonijiet, l-interoperabilità u qed inħarsu ukoll lejn l-għajnuna tas-saħħa online tkellimna dwar kwistjonijiet fuq il-persuni b'deżabilità għalhekk tkun utli ħafna għal dawn is-sistemi tas-saħħa Ewropej kollhom interkonnessjonijiet permezz ta' networks komuni ħalli bekk dak il-ħin stess jista' jkollhom il-noti fuq il-pazjenti rajna wkoll informazzjoni dwar il-possibilità li dawn il-pazjenti Ewropej jkunu jistgħu jażlu fejn jistow jirċivu il-kura. Ġifiri, ovvjament, jekk dan se jkun il-kas, irrit ikun hemm eh, bil-fors informazzjoni online. Jiena favur li eh, nihdu din id-direzzjoni ma nixtieq li nitlob li minnaħa tal-Kummissjoni tagħti iktar attenzjoni fuq eh, kif għanna naraw ġdejta għanda tiġi trasmessa. Ġifiri tajjeb li kun hemm livell orizzontali ta' din id-data li xie tiġi trasmessa, specialment id-data sensittiva u forsi data differenti ġifiri trittati attenzjoni partikolari l-istrutturi tas saħħa u tal-isptarijiet, per eżempju, bl-adozzjoni ta' kodiċi li jkunu komuni bejn l-istati membri ħalli bekk ikun hemm mezz indaqs li wieħed jista' jaqra r rapporti fuq il-pazjenti jew inkella pereżempju il-mart ta' din il-persuna x'ta' spiss differenzi żgħar jistgħu jwaslu għall interpretazzjonijiet differenti minn operaturi differenti. Għalhekk aħna nitolbu li ikun hemm kodiċi uniku unika Ewropea ħalli bekk l-istati membri kollha u l amministrazzjoniet pubbliċi kollha jkunu jistgħu jużawhom dan sa sabiex jippruvaw joħorġu bil-lini gwida komuni indaqsa l-istati kollha. Punt ieħor, punt li jiena naħseb li huwa importanti ħafna dan il-punt huwa marbut mal-fatt li aħna naħsbu li ma nasbux li xi ħaġa xirqa li natu s seta l kummissjoni li tadotta atti delegati sabiex temmenda il-kontenut tal-premessi. Jena naħseb li ħafna ħjar li l-proċedura leġislattiva ordinarja, iġifiri li l-emendi li jena ressaqt huma dwar li innaħħu dik il-parti li għandha xtaqsam ma' l-atti delegati. Jiġifieri eh, kemm billi tixtieq meta tixtieq neħi l-affarijiet jew temenda l-affarijiet. Umbagħad eh, il-motivazzjoni simil ħafna għal dik tal-Komissjoni nxiequ għalek li kuna memendi fuq eh, l-atti delegati u fuq il-linji gwida li kemm jista' jkun ikunu komuni bejn l-istati membri. Vielen Dank, Oreste Rossi, als Berichterstatter. Über zu den Schatten. Grazie ħafna sur Rossi, għalek nistaw naddu għax-Shadow. Antonescu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Intradevor uh, uh instrumentu financiar... Grazie ħafna, Iva, l-istrument finanzjarju adottat mill-Kummissjoni dan għana l-potenzjal li jisolvi problema li kienet til-limita l-possibilità li kolna infrastruttura b'saħħitha bħalissa l-investimenti. Dawn huma mek minħabba nuqqas ta' kompetizzjoni, riskju qoli għassu u servizzi pubbliċi dawn huma żviluppati mhumiex interoperabbli ma nstabux soluzzjonijiet jekk nużaw biss il-fondi strutturali u l-kompetitività, l-innovazzjoni u s-servizzi ġenerali u għal-prodotti poloti mhux se tkun possibbli li eh, aħna ngħinu lil kulħadd importanti li kulħadd ikollu aċċess ta' servizzi delegati. Hemm budget ta' 10.2 biljun għan networks u servizzi digitali u imma għanna bżon xi 270 biljun euro għalhekk jiena nemmen li dan il-mekkaniżmu għandna nħarsu leħ bħala mekkaniżmu komplementari ħal bil-bekk natu inċentivi l-investimenti pubbliċi u privati u l-BPPs jistu jkollhom aċċess għal dawn is-servizzi speċjalment fiż-żoni li huma rurali biex neskludu l-investimenti privati dwar l-infrastruttura, l-appoċ finanzjarju dan għandha bżonn jiffoka fuq il- l-entitajiet zaru medi fejn l-investituri privati mux se jinvestu minħabba li liħu għabax l-appoċ finanzjarju mandux iwassal għal distorsjoni tal-kompetizzjoni. Għanna jkollna politika mux diskriminatorja ħalli naqsu diskrimsi bejn l-operaturi storiċi l-operaturi storiċi u um, Importanti li nisqu fuq l-internet ta' veloċità u li importanti li dawk il-proġetti li ħajġu finanzjati dawn għandhom jikkonformaw mal prinċipju ta' neutralità teknoloġika, prinċipju li huwa essenzjali għal netwerk immiftuħ u għanna bżon li konna iktar informazzjoni dwar l-użu tal-istrumenti l-ġodda u l-effett tal-leverage. Għax għanna bżon li konna koordinazzjoni tajba tal-fondi provduti minn dan ir-regolament u inizjattivi oħrajn sabiex nippruvaw nevitaw li ikun hemm irdupjar ta' sforzi jew li mm, ħallu balla xi aspetti punt importanti li dawk ir-raġuni in azviluppati għandhom ikunu jistgħu jużaw kemm fondi strutturali kif ukoll ta' koeżjoni kif ukoll l-CF għal servizzi ta' internet high speed Il-Kummissjoni inkludiet fis-servizzi ta' i government is-servizzi tas-saħħa li inna nixtieq nilqa l-proposta tar-rapporter fi jemendi 12, 13 u 14 peress li aħna konxi tal-fatt li l isir iktar importanti li jkun hemm eh, dan l-aspett elettroniku fis-settur tas-saħħa. Naqbel mal-kriterji tal-Kummissjoni ehm, u fil-fema tiegħi interessanti li nkunu nafu l-għala l-Kommissjoni manticipax ukoll li jkun hemm eh, ambjent elettroniku ġifiri li konem hemm ta' informazzjoni fuq l-ambjent mod elettroniku dwar il-kompetenzi u divizjoni ta' dawn skont il-proposta il-setat u ma wisa ħafna jekk aħna nemendaw jew nżidu xi proġetti ta' interess komuni dawna jaqgħu taħt il-kompetenza tal-kompetenza Kummissjoni Ewropeja dan il-qasam huwa dinamiku ħafna jiżviluppa malajr ħafna u aħna konxi tal-bżonn li kolna għodda flessibbli u rrid ikollna ċertezza legali u rridu nkunu nistgħu nantiċipaw l-investimenti għalhekk irridu naħsbu ħafna dwar il-mekkaniżmi għall kontroll tal-kompetenzi. Grazzi ħafna. Signora Rospa fissem prod Prodi, un bat Signora Gammon. Hey, yeah, yes, thank, thank you, Chair. Grazie ħafna President. Sur Prodi sfortunatament ma setax eh, jattendi għalek talabni najt dan li ġej l-kollegi ta' dan il-komitat aħna nemnu li l-lotja eh, tal-networks eh, ta' broadband veloċità għawija se tkun importanti għal forniment ta' servizzi u sabiex tinala id-diskrepanza digitali fl-Europa, speċjalment bejn iż-żoni urbani u rurali. Il-proposta tal-Kummissjoni tisaq fuq il-firxa ta' servizzi li se jiġu mtejba ċittadini tagħna ma xorta waħda jiena inkwetat dwar dak li huwa miktub fl-annes, speċjalment in-nuqqas ta' differenza bejn il-prioritajiet tal-fondi waqt it-tlet headings, prioritajiet orizzontali il-broadband networks kif ukoll struttura u servizzi digitali waqt li dawk huma hemmhekk ma nafux xi taħseb il-Kommissjoni li huma l-iktar importanti jew li ma qosmandhom jingħataw priorità. priorità U huwa għalhekk li meta aħna konsidrejna il-politiki l-oħra ġifieri pal komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-politika reġjonali l-Aġenda Digitali għall-Ewropa l-għanijiet ta' Orizzont 2020, ecc. li aħna nkunu nistgħu nagħtu eh, lista ta' kemm dawn l-affarijiet huma importanti dwar il-surprizi eh, li kellna fil-budget eh, tal-proġetti flagship għal GPS jekk se nirġu lezzjoni jiena naħseb li hemm relevanza hawnhekk ukoll għax hemm proġetti hawnhekk ukoll li jistgħu hekk jingħalqu bla doċ. E, priorità għandha tingħata lil eh, smart grids lil proġetti differenti u li ikunem u kol adattament tar reġuni partikolari nissaw nisqu u kol fuq l-internet ta' veloċità olja u miftuħa l-kulħadd dana jista' jitejjeb il-kwalità ta' ċittadini servizzi pubbliċi u nistgħu wkoll nagħtu priorità lill-ekonomija b'użu ta' karbonju baxx Ma nafx għalfej is-surrossi eh, nitkellem biss fuq l-aspetti elettroniċi. Hemm elementi oħrajn jistgħu eh, waslu għal soċjetà dinamika sistemika bħal pereżempju tixrid ta' arfin u l-użu tal-aħjar prattika għajnuna tal-ekonomija dawn għandhom bżon jiġu konsidrati pala parti mill-approċ olistiku hemm ħafna flus li l-Kummissjoni qed talloka lil dawn il-proġetti u s-sur Prodi forsi ħaseb li dan huwa daqsxejn eċċessiv u din il-ġimgħa il-kummerċ il ġimgħa il ġimgħa il kummerċ il-Kumitat tal-Kummerċ Elettroniku ma permettix li ikunem hemm il-kummerċ eh, elettroniku għat li fl-istess ħin qed nagħtu ammont konsiderevoli ta' flus settur li ehm, għandu futur sabiħ u qudiemu. Aħar punt kif nistgħu naċċertaw li l il-nsegu laħjar pratika teknoloġika kif nistaw naċċertaw li ma nonfqux 9 biljun euro u naraw li dan muse jasal għal xejn, muse jatux lebda valur mizjut. Komment personali, meta inti taħdem f'dawn loqsma teknoloġiċi ċittara tara eżatt fejn ħaton foqhom il-flus u mill-esperjenza partikolari u personali tiegħi naf li s-settur uh, pubbliku jieħu ħafna żmien eh, sabiex eh, jieħu deċiżjoni u ġala darba deċiżjoni titieħed imbagħad is-settur privat nkun mar ximkien ieħor. Jiena smajt ukoll sur Rossi dwar l-idea tar-records tal-pazjenti rridu aħna nimxu bil-galbu, rridu noqogħdu attenti eh, fuq dawn l-iskemi l-kbar tal-IT f'pajjiżi meta provajna aħna namlu npoġġu fuq il-computer il-records fuq livell nazzjonali dana falla. Jekk se namlu l-istess ħaġa fuq livell tal-Unjoni Ewropea naħseb jista jkun li mhux sejjer nexxa dan il proġotti ma hemmx ħafna eh, nies li imorru postiħol għat-trattament. Ġifiri ma naħsibx li nkunu għet ninvestu b'mod tajjeb jekk ninvestu f'dawn ir-rekords elettroniċi fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Naf li hemm lobby pjuttost kbir jina niftakar dan mill-diskussjonijiet li kelli fi komitat ieħor imma naħseb li rridu noqogħdu attenti. Anna Rosbach, grazzi ċer jiena qed nitkellem ukoll fissem is-Sinjura Jana Pudakis li sfortunatament mhux se tkun tipparteċipa, tista' tipparteċipa fil-laqa llum li sijar b'mod ġenerali Aħna nilqaw il-proposta tal-Kommissjoni qed naraw il-proposta pala pass il qudim lejn issu uniku naqblu mal-rapporter li din il-proposta tistatejn u kol lotja transkonfinali minar ma naffetwaw il-kompetenzi tal-istati membri. Proposti li jkun hemm iktar kooperazzjoni transkonfinali permezz ta' pereżempju reċitti, monitorat remot permezz tal-użu ta' telefon ċellulari, l-internet u television u kol dan jista' jippermetti li ċittadini fl-Unjoni Ewropea kollha li bekk ikollhom aċċess għall iktar trattament u b'mod iktar wiesa. Vantaġġ partikolari tal-saħħa elettronika jippermetti lil dawk bi mart rari jikolla maċċessa ċentri kollha fl-Ewropa kollha bekk ikunu jistgħu jiffrankaw kemm il-ħin u l-ispejjeż tal-ivvjaġġar innu ta' interoperabilità bejn l-użu tal-IT, sistemi tal-IT minn servizz eh, partikolar anka fl-istess pajjiż hemm problemi tal-lingwi differenti, terminoloġija ħarsin tad-data u li ikun hemm skambju tal-riżultati fuq it-testijiet li jsiru jisiru dan jista jasal għal sfidi enormi għal kooperazzjoni transkonferna naqbel ma' rapporter. Proposti li kunem għat ta' data elettronika minima komuni fuq id-dokumenti dana biss jista jisservisa sabiex eh, jinneħħi xi xkiel li għandhom xi jaqsmu mal-standards pereżempju tal-pazjenti. Li icr e aħna nilqaw talba ta' rapporter sabiex ikun hemm kodiċi unika ta' identifikazzjoni li ċ-ċittadin li jistgħu jużaw jiena naqbel. Jena ġeja minn pajis, pajis li prova jagħmel id-data digitali u nafu li din is-sistema vera komplikata. Mbagħad hemm kwestjoni oħra jekk inti tajjeb eh, taf tagħmel il-hacking mhux diffiċli ħafna li tidħol fil-programm u um, diġa kien hemm problemi fil pajzi bil-hacking u um, eh, din is-sistema ma tantx waħda antika, anzi għalhekk irridu nkunu konxi ta' kif nagħmluhom l-affarijiet jiena nara li nara li għandna ħafna potenzjal, speċjalment jekk ikollok mart rari xi marda li tkun rari u jkun hemm ftit professuri biss fl-Ewropa li jkunu jistgħu jagħtuk it-trattament il-kura, ma rridu vera noqogħdu inti kif nagħmluhom Vielen Dank, Anna Rosbach. Jetzt gebe ich der Kommission das Wort. Äh, bitte. Thank you very much, Chair. And first of all, great thank Grazie. Grazie membri onorevoli tal-opinjonijiet tiegħu. Grazie ta' daw kollha li tkellmu għall-appoġġ tagħhom. aħna kellna ċertu tħassib dwar t delegati. Ma nistax nidħol fil-ftejn komuni dwar il-Kommissjoni il-Parlament fuq dik kwistjoni. U eh, kif me iżnira mekkelen hawnhekk qed nitkelmu dwar nkunu iktar għaġli li li nkunu nistaw minna għaxar snin oħra li nidu deċiżjoni fi prioritajiet ġodda illi ħarġu. Aħna għadin naħdmu hawnhekk f'qasam tal-ICT li huwa dassew eh, jimxi eh, pass mħaffif eh, l-affarijiet huma differenti immens minn dak li kienu 15 sena ilu, naħseb li minn 15 sena oħra anke nistax iżan oħra ħekru mensament differenti. Aħna għalek irridu dawn lati delegati biex aħna nkunu nistaw il-proġetti fl-annes biex nkunu nistaw insegwu dak li qed jiġri fil-post. Ġvien għandna bżonn strument għaġli. Rikward l-effetti ta' leverage. Jina nasab li nistanna għat żewġ mistoqsijiet differenti hawnhekk minn Sinjura Antoni Xku, Sinjura Kevin Rigward l-allokazzjoni eċċessiva u iktar informazzjoni dwar l-effetti ta' leverage. Aħna irridu nifokaw kemm jista' jkun fuq instrumenti innovativi finanzjarji x'aħna nemmnu li fi żmien ta' kriżi fi żmien fejn aħna nippruvaw nofqu inqas fuq livell pubbliku mela dan huwa mod kif għandna nimxu l-qudiem. Jekk jiena Nintikom eżempju mir Risk Sharing Finance Facility, aħna daħna 0.5 biljun euro minn 500 miljun euro fil-fiċċa li ta' finanzjament. U għana għana proġetti ta' 6 biljun euro eh, li ġew finanzjati per mezz il-faċilità. Ġifieri dawn huma tip ta' fetti leverage illi aħna qegħdin nitkellmu dwarhom. Aħna qegħdin kalkulaw eh, xi madwar 6 sa 7 darbiet l-investiment oriġinali. Ġifiri, jekk eh, nistaw naraw potenzjalment li broadband ser jirrappreżenta minn men għal 7 biljun euro f'dan il-pakket, għana għedin nħarsu lejn nefqa totali ta' xi 50 biljun euro. U għawis, jgħid l membri onervoli, aħna nidu komedin, għazbu għaftit wisq. Jek tridu jgħana nistaw, jek tridu tirdoppjawna l-budget, aħna nkunu kontenti ħafna, aħna vojt ta' xi ħafna biljuni ta' euro fis-settur pubbliku u rridu naraw eżattament x'inhu ma' ħtiġijiet biex inkollu nistgħu nilħu 30 megabajt sal-sena 2020. U dan il-vojt jista' bissir tela mill-Connecting Europe Facility. Issa, għanna ċertu servizzi fl-annes illi għadin jolqtu mod speċifiku l-ambjent. Għandhom ċertu effetti ambientali, per eżempju, mis smart metering. Pala eżempju. Dan ħajkollu effetti ambientali um, gbar dak li huwa l-konsum tal-enerġija u li naqsu it-nġis Jina seb koprejt ħafna mill-mistoqsijiet eh, li għamluli. U bat minn saqsa kif għannażlu il-proġetti differenti li semmija fl-annes. Mela kena tlet mezzi kif nħarsu li għadi. Ir-relevanza transkonfinali. Fir jekk kienx żmien għal zmin li tajab li jkun hemm deployment tiegħu u um, l-effetti tiegħu. Grazzi. Na, ovvjament, ħafna qasma hawnhekk il-komitat tagħna għatin daħal fihom ġifieri l-klima, l-ambjent, is-settur tas-saħħa, s settur ekonomiku, s settur ta' teknoloġija. Issa ma nafx jekk għandix ukoll għandna nistidnu l-Kommissarju għall-Aġenda Digitali Nili Cruz għaliex hawn ħafna minn dawn il-problemi illi aħna qegħdin ħabtu wiċċna magħhom forsi jistgħu jiġu trattati taħt id-Digital Agenda. Isna kważi ser ikollna nagħmlu xi aġġornamenti biex nlaħqu ma' ċertu ma' ċertu dossiers li eh, għadna l-ura fija personalment. Istorja de Rossi, grazzi naħseb li proposta tajb ħafna li nistidu l-komissarju. Eh, Jena ċer ringrazzja l komissarju tal-li kienet taqsek ċara fuq xi għażliet, per palmu l atti delegati. Mbagħad eh, ser nitkemmu mal-kollegi ma l-ewwel shadow U jien għandi jiena jien l-dispozizjoni sieħa tal-kollegi, ġviri nson diskutu fuq kif nistaw ehm, meċu minn l-nissal qoddim u għandi si tweġibiet il-Sinjura Linda McCavin għalet illi għed nitkelmu biz dwar ħafna dwar is-saħħa pubblika u għed titħasseb dwar il-data sensittiva veru u fil-fat aħna neħtieġu din gwida għanna bżon il-kodiċi differenti bejn l-istati membri biex ndeċidu s-safej aħna nistaw nkomplu nafsu fuq dawn id-dati u jina naħseb illi meta naraw illi kull li miljoni ta' ċittadini Ewropej kull jum jinstabu f'postijiet differenti um, li jinsabu barra mit territorju tagħhom u jekk li ma jfilħux, jekk għalmenu għandhom għajnuna digitali biex jikunu jaffu fuq il kwestjonijiet ta' intolleranza tal-allerġija, il-grupp ta' dem taħħom, eh, dawn affarijiet bażiċi huwa li jom basta li inti tkun taf per eżempju, dawn l-informazzjoni bażika tista' tfisser li meta tiġu biex eh, tagħti eh, organu minn ġismek inti tista' salva ħajja fuq xi ħaġa bħal din ġifiri, ma il-fejdu l komplikazzjoniet biex tkun taf eżattament x'nafx għal fejn daqshekk eh, xi eh, lobby għal daqshekk interessat li kun jista' jrid ikun jaf inti kien eh, blood group ta' ċertu mod jew blood group ta' ċertu mod ieħor. Importanti li l-ċittadin ikun jaf xi blood groupu, mhux il-lobbyist. U li hija importanti di mill-lat tas-saħħa U aħna fukajna wkoll fuq l-amministrazzjoni pubblika li importanti wkoll. U emendi fuq eh, suġġett ambientali, fuq suġġetti oħrajn. Huma mm, tajbin. U ngrazzja l-onar u ukoll tal-tħassib ta' taħadwar xanna ndaħlu fil-kodiċi ta' tal likel Aħna rridu nfakru illi sar tekst fuq il-kwistjoni eh, transkonfinali u veru li ħafna pazjenti ehm, din jisiru jamlu dan vot volontarju. Ma dawn jistaw jimirdu meta jkunu msifrin, faċilment. U nix ingrazzjaw kol il-kollega Antonescu fuq il-possibilità li noħorġu emendi di fuq il-konklużjonijiet ambientali. Jena naqbel il-nużaw bisħiħ il-fondi għad dispożizzjoni tagħna. U kol dwar dak li tqal mill-kollega Linda nekka dwar il-prioritajiet li għandna nagħtu għal ċerti suġġetti meta qabla maħrajn jina eh, nerġa' nirrepeti li mal-ewwel okkażjoni li kisaw kun nistgħu niltaqgħu dan ir-rigward nistgħu nitlu iktar fil-fond fuq dan il-punt. Ma rridu niddeċidu se nagħmlu fuq l-atti delegati ġifieri jekk iridu żommu kompetenzi aħna bħala parlament jew inkella li kien ħallux fidejn il-Kummissjoni. Imma dawn nistgħu niddiskutuhom flimkien. Vielen Dank. Die Deadline Grazzi tassew. Iskadenza. id disa ta' Marzu f'Ofsinar niddiskutu fis-26-27 ta' April. Eh, niddiskutu ħanivotaw hemmhekk f'Novembru. Novembru. Iġġifieri. L-intenzjoni għalif li jannar li 2013 dan imur qudiem il-plenarġ, naħseb għad li l-għana biex diskutu dan il-punt ma l-Kummissarju responsabli l-Aġenda Digitali. Dan fil-fatt indaħla fil-lista tal-affarijiet li għandi x'nagħmel jgħid iċ-ċer. Grazzi ngħaddu għal punt numru 20. Nitkellmu hawnhekk dwar id-direttiva tal-iskart, is-sur Kasir Bulkas. Is-sena l-oħra dan ippropona illi ikun jista' jista' jiġi hawnhekk biex jitina preżentazzjoni tal-affarijiet kif huma bħalissa u għalhekk nduru ma nufiħ għall-Kummissjoni. Grazzi tassew surċer. Grazzi tal-li tajtni ċans illi nitkellem dwar it-twetti ta' direttiva tal-afas tal-skart. U intom tafu din id-direttiva u ġebra ta' xewka tal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-twetti tiegħu hija sfida kbira. Xuħut mill-iktar każijiet ta' ksur tal-leġijiet f'każijiet tal-ambjent għandu x'jaqsam fil-fatt ma' direttiva tal-skart u fil-fatt kif qed taraw ħajkun hemm tnaqqis sinifikanti ta' twetti. Kif tafu eh, jirna għawnek prezentazzjoni tiegħek ħantikom ftit eh, prioritajiet li għom u għan identifika l-sfidi ta' implementazzjoni għana aħna qegħdin ħabtu biċċa majħa u eh, aħna jiena ser nidentifika wkoll azzjonijiet li aħna nixtiequ illi naddottaw biex indirsaw dawn l-sfidi. Issa biex intikom xi kummenti introduttorji nixtieq insemmi malajr malajr illi l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni tal-iskarti parti essenzjali tal-effiċenza tal risorsi tagħna u ukoll potenzjal kbir għal tkabbir ekonomiku u għol inta xogħol l-industrija tal-riċiklaġġ hija huwa settur importanti ħafna u skont studju reċenti qed ikun hemm konformità sħiħa ma' din leġislazzjoni tal-Unjoni biex ikunu nistgħu naħolqu 400,000 xogħol ġdid u jistaw eh, nitkelmu dwar potenzjal sinifikanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet effett serra. Dan jista' jkun jekk il-leġiżlazzjoni tista' tiġi implementata bisieħu u emissjonijiet ta' gassijiet effett serra eh, li huma kovalenti għal 47 miljun karozza kun nistgħu nevitaw. Nvitawa. L-direttiva tal-skarta dana għandu għambitu jisa ferm li applika wkoll għal dawk il-flussi ta' skarti li ma jgħawx taħt parti biċi toħra tal-leġizlazzjoni pal per eżempju id-direttiva fuq il skart elettroniku u vetturi ehm, eh, elettriċi iżda ah, naħan nifukaw u koll uh, Eh, fuq l-influssi ewlenin u musa nifokaw fuq oħrajn, per per per esempio dawk agrikoli. U eh, danna minħabba li f'termini kwantitativi din huwa wieħed mill-iktar influssi eh, ta' skart importanti għaliex ġenera l-ikbar l-akbar mont ta' skart l-Unjoni, din is-tip ta' skart huwa kejl eċċellenti biex inkunu nistgħu nqablu l-prestazzjoni tal-Istati Membri peress li għandna statistika tajba fuq periodu ta' żmien twil u t-tlet net, forsi iktar importanti, ġela darba li jkun hemm sistema effettiva biex nkunu nistgħu nġestu din it-tip ta' skart municipali ġestit mela, pereżempju eh, l-inġestu ċertu skart industrijali jisir ħafna iktar faċli. E, dwar il-kontenut. Dan huwa Ehm, din il-leġislazzjoni komplessa. Iħan semmi zewċ ehm, prioritajiet l-ewwel li l ġerarkija tal-skart li huwa element eh, ċentrali fid-direttiva. Peress li jrid gwida l-għażliet tal-istati membri f'dan ir-rigward skont din il-ġerarkija il-prevenzjoni għall-aħjar għazla, l-użu għal-riċiklaċ u l-kupru għattini u il-tneħija tal-mizbliet u jew raffineriji u fl-aħħar tal-din il-ġerarkija. Jibidini jiġifieri għall-aħjar għazla. Unbat għanna il-mira ta' riċiklaċ illi japplika mod speċifiku għal skart municipali, ta' l u Dan huwa mamul mod eh, iktar mawweċ għaliex jubblika l-istati membri biex jirriċiklaw 50% tal-skart pubbliku sal-2020 filanni kif semmejt, aħna għanna statistika tajba fuq il-ġestjoni tal-iskart. Jina ħejjejt s-snajd ma midderra Eh, kien li kont l-estejti statistika fil-fatt fuq dal-slide imma jider illi hemm xi problemi tekniċi. Allura aħna jiena jiena batnu batnulkom inna ħatana il-verżjoni fuq karta. Dan is-slide jirrifletti il-data li jinġabar minn l-Eurostat u jekk inti tħares leha imela stampa illi toħroġ hija pjuttost waħda li tħassibna. Fl-2009 il-mili tal-mizblit, qed niġifieri ngħid il-mili tal-mizblit u jallara għażla taħt il-ġerarkija tal-iskart u ġestjoni tal-iskart li gbar sistema ta' ġestjoni però eh, hija tal-jadin. 38% fil-fatt tal-skart municipali poġġa fil-mizblit. U l-aħbar tajbajja rigward il-mira ta' riċiklaċ emmek kważi l-ħakna il-mira ta' 50%. 42% tal-skart kollu municipali ġi riċiklat fl-2009. Dak li u aktar li ta' tħassib huwa li statistika turi li kun li hemm disparità kbira fil prestazzjoni bejn l-istati membri. Fil-fatt aħna nistgħu nagħmlu differenzazzjoni bejn tliet gruppi tal-istati membri. L-ewwel net għandna grupp ta' min kellu prestazzjoni tajba ta' rata tal-kupru il-fuq minn 80%. Il-Belġu, Danimarka, Ġermania, Lussemburgu, l-Ollanda u l-Awstrija, l-Svezja dawn huma fost il-pajjiżi f'dawn il-grupp. U fi prinċipju dawn il-pajjiżi mhux suppost għandhom problemi kbar biex ikunu konformi ma' ġerarkija tal-skart u biex u il-mira fid-direttiva ta' ġestjoni tal-iskart. Imma l-problema hija li xi wħud mistati membri f'dan il-grupp iżviluppaw kapaċità żejda f'inċerent inċineraturi u dan jista' jkollu effett fuq il-riċiklaġġ l-iskart. Issa, hemm grupp ta' ta' nies li kellhom prestazzjoni mm, e, wieħed u ieħor marru tajb mhux ħażin mhux tajbin ta' xi mija f'Spanja, Franza, Italja, Portugal, Finlandja u r-Renju Unit. Dawn il-pajjiżi Ministeri kollom su jamlu sforz kbir biex jirġonaw sistemi ta' ġestjoni ta' skar tagħhom u jitilaw iktar fuq fil-ġerarkija u kaj kollom jindirizzaw xi problemi reġjonali u lokali li huma pendenti li f'xi każijiet tassew huma problemi kbar u gravi. Ummant għanna lista ta' min marħazin ħafna u għawnek eh, insibu il-12 istat membru l-ġdid li fl-Slovenja. U stat membru ieħor illi qed juru livelli ta' prestazzjoni illi huma gravi daqs il-ġodda l-Greċja. Hawnhekk din l-ammont ta' mizblit li jimlew l-intela u ma' ktar minn 70 fil-mija U għalek dawn il-pajizi se kollom jirġaw jiridizinjaw il-sistemi taħħom mod drammatiku biex jitbedu minn dak illi hija illi hija serħan iżejjed fuq kwalità baxxa ħafna ta' ġestjoni tal-iskajp. Nagħdu il-preżentazzjoni Eh, dwar xanna namlu biex nalqu il-vojt implementazzjoni ovvjament memx soluzzjoni maġika. Iżda ħam xie eh, xolijiet u l-enin li aħna nistaw nistaw nipruvaw nużaw. Mirdu naraw li jkun hemm implementazzjoni tajba omogenja fi stati membri din huwa l-ewwel xogħol. Iskadenza ta' trasposizjoni li skadi sal 2000 eh, skada fil-fatt fil-2010 iżda f'xorta ħażina għen stati membri xorta għadhom ma adottawx il-miżuri ta' trasposizjoni. Aħna nittamaw xorta waħda illi Peress illi hemm każijiet ta' ksur ta' regoli huma dejjin fir-rati mela li dawn ikunu eh, dan il-pajjiżi jistgħu jimplementawhom. U mbagħad jiġu jekk il-miżuri fil fattu ma' konformi ma' direttiva din hija xi ħaġa eh, li se jsir fit-tieni nofs din is-sena u jekk huwa meħtieġ illi jkun hemm ksur illi ser jitniedu fl-2013 barti li trasposizjoni ta' direttiva l istati membri ridu jaddottaw pjanijiet ta' ġestjoni tal-iskart u programmi ta' prevenzjoni tal-iskart li huma għodda essenzjali biex wieħed implementa mod effettivi direttiva u għalhekk ikun importanti li l-Kommissjoni tiverifika l-kontenut u twezzi xira ta' dawn il-programmi ta' ġestjoni. Iżda kummissjoni b'xorti ħażina m'għandix bżejjed tamir biex kun tista' tagħmel dan ix-xogħol. Il-kontrolli ta' dawn it-tip ta' programmi ta' kontroll tal-iskart ħafna drabi huma adattati fuq livell reġjonali u għalhekk probabbilment ħajkun hemm ħafna programmi u pjanijiet li għandhom jiġu verifikati u għalhekk aħna konna qegħdin analizzaw l alternativi kollha tan-nasab biex inkunu nistgħu nsaħħu il-kapaċitajiet ta' monitoraġġ tagħna il-ħolqien ħolqien ta' aġenzija tal-iskart u kienu ħetun dawn lażliet iżda ħna ħriġna l konklużjoni illi ikun iktar faċli u iktar effettiv jekk inserħu fuq entità eżistenti li l-Aġenzija Ambientali Ewropea u aħna u l-Kummissjoni qed aħnu ma' din eh, l-Aġenzija sabiex nkunu nistgħu noħorġu modda ta' biex noħorġu eh, mudell ta' strumenti li jistgħu jintużaw f'dan ir-rigward tal-ġestjoni tal-iskart. Aħna wkoll Jett nipruvaw noħġu ċertu linje gwida l-implementazzjoni ta' dan u kif ukoll qed nipromovu il-tifrix tal-aħjar prassi. Il-vendenza kollha li għandna għall ispożizzjoni tagħna jurina illi il-responsabilità estiża pal per eżempju il-mili tal-miżbliet u it-taxxi fuqhom u kif ukoll il-pay as you throw schemes dawn huma l-iktar effettivi. L-esperjenza tagħna fil stati membri aħna mżan qablu per eżempju dawk il-pajizi li marru l-aħjar hija e, waħda li turi dawn iż-żewġ skemi huma l-iktar effettivi. U aħna noħorġu studju fil-fatt fuq din il-kwistjoni u aħna nippruvaw illi jinħeġġu stati membri li ma tantx marru tajjeb li jużaw dawn l-istrumenti ekonomiċi aktar ta' u naħseb li interessanti li nirrealizzaw illi fi żmien ta' kriżi u awsterjetà fiskali l-użu tal dawn l-istrumenti fiskali fil-ġestjoni tal-iskart eh, jista' eh, provdi eh, sorsi ħor ta' tħula parti il-benefiċi li ġib miegħu awtomatikament. E, parti dan il-fondi tal-Unjoni mod partikolari il-fond ta' koezjoni u l-fond rurali dawn jista' jgħinu mod fundamentali biex intejbu um, il-sistemi u strumenti għal ġestjoni tal-iskart. Importanti li ġara darba Dawn jintużaw għal raġuni speċifika ġifiri biex jintejbu l-ġestjoni tal-iskart li huwa essenzjali wkoll il-flejes jintefqu fejn su kif suppost dal mod li jgħina biex ikonna twettiq aħjar tal-leġizazzjoni tal-iskart tal-Unjoni. E, ħana kif edna il map t-efficienza għandhom imorru għal ċertu proġetti li għandhom priorità fil-ġerarkija tal-skart u l fuq net, metta tal nġu għal kostruzzjoni tal-mizbli ġodda. Aħna irridu nistabilixxu l-nawel qoddim ċerti ta' kondizjonalità li se jippermettilna li nivverifikaw jekk il-proġetti li ġew sottomessi għal fondi huma parti minn ġestjoni tal-skart u li jkunu konformi mal leġislazzjoni tal-Unjoni. Eh, Suċer eh, naħseb illi eh, wasalt għal fin tal-prezentazzjoni tiegħi xaħat suġġeri li jkun utli jekk li nerġa' weġa pa dawk il-mistoqsijiet illi tresqu u jiena nkun kuntent ħafna x'nagħmel. Kompli? Ok. So, jisma' vielen Dank, Herr għabu, Borges. <coughs> Grazie ħafna. Ta' dik li prezentazzjoni eżawrenti, hemm xi mistoqsijiet li xtiequ jippoġġu xie kollegi taħ, tiegħek u mbagħad eh, inti fl flimkien. Għanna diversi kelliema u nibdew bis-Sinjura Rosbeħ. Grazzi ta' dikarazzjoni eżawrenti tiegħek u tal-aġenda ċara tiegħek għal-futur. Din hija kwistjoni importanti ħafna lija. Qed naħseb jiena ġejja mid-Danimarka, allura aħna aħna u xuħut minn nisit tajbin biex najtek f'dan il-qasam. Iġfrin għandi biss xiftimt mistoqsijiet għalik. X'inhi l-opinjoni tal-Komissjoni fuq l-effettività jew nuqqas taħaf ċerti pajjiżi? U dwar il-qafas dwar l-iskart fuq il-kwistjoni ta' eh, skart fil-bahar b'xi mod, hemm xi mod kif nistgħu inwaqfu l-iskart li jimxi ma' xmajjar mistoqsi oħra, il-Komissjoni kif tara l-implementazzjoni iktar ta' direttiva f'dak li għandu x'jaqsam ma' liffu karfu fuq iktar riċiklaġġ u skart li forsi nistgħu nikkonsidrawh mhux biss bħala skart imma bħala riżors potenzjali. Il-kellim li jmiss, bat Juter Hawk jien nixtieq infakkar il-mistoqsija bil-miktub li namilt biex nagħlem xi tweġiba lija. Grazzi, il-kellim li jmiss. Jiena xtaqt biss insemmi fuq ħaġa li qalet il-Komissjoni meta qal li tkun ħaġa sensibbli li kieku jkellna aġenzija dwar l-iskart. Il-Komissjoni il komissjoni ħasbet fuq xi bażi legali għal dan għal din l-Aġenzija tal-Iskart għax aħna għandna bżonn proposta b'saħħitha għal dan. Jew il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tibdel ir-regolament bażiku għall-Aġenzija ah, dwar l-Ambjent. Met u jekk iva, meta naraw din. U jekk kienet ngħid li mhux biss jinkontra kontra il-forma manka l-ittra għax nemmen il-Komissjoni għandhom jerfaw il responsabilità tagħhom biex ikunu l-rwol tal-pulizjar li monitorjaw din il leġizlazzjoni fl-Istati membri. Allura mbaddaw mhumiex qegħdin qegħdin jirrifjutaw li jaċċettaw dan allura mbagħad joħorġu b'xi aġenzija dwar l-iskart jew jibdlu it-rwoli tal- tal-aġenziji tal aġenziji fil prattika di kif taħdem nixtieq inkun naf grazzi u taħok u issa l revoluzija. Grazzi President, nista naqbel ma dak li jattinti jina kontrarju li nara xi aġenzija kbir oħra li tinħoloq dwar dan. Il-Kummissjoni sissa sal-ġurnata tal-lum xamlu dan biex appoġġjaw l-Istati membri biex jaslu għal daw l-anijiet, daw l-anijiet komuni u biex naslu għal dawlamijiet f'termini tekniċi, forsi għana naħsbu fuq il-fatt li jistista jkollna networks biex nitalmu mill-aħjar pratiċi f'żoni oħra, għaffajt li jiġru f'politiki oħra u reputazzjoni li għanda l komissjoni Jew it-talba biex il komissjoni li fondi oħra għandhom jintużaw minn erja oħra biex biex jintużaw għal dan. Dinja ħaġa tajba imma naħseb lar konklużjoni bħal Bulgarija u Rumanija u mhux eh, nabbużaw mill-fondi. Mil Il-flus hemm qegħdin imma mhux qegħdin jintefqu. Jekk il-Komissjoni jekk inti ma tistax tkellem lin nies fid-diġi reġi, jiena tinħares lejn ir-rati tal-kofinanzjament li rajna fuq li fil-komunitarju li xi pajjiżi bażikament m'għandhom bżonn jħallsu xejn. Il-Greċja pereżempju sa' 15% qed nitkellmu fuq miljuni u biljuni ta' euro li qed jispiċċaw mhux mhux jintefqu. X'aġenzija għandha tam, x'aġenzija għandna bżonn f'dar rigward? Irridu naraw potoċnik xat jagħmel u naraw kif jgħat kif fejn jittefqu l-flus. Grazzi Richard Ziba. U issa Nikolos Bruskolios għandu l-kelma. Umbat Radvil Mokaneta. Eh, Pomna femata. Grazzi. Grazzi, nishti imis fuq daw suġġetti, jinġej minn pajjiż li li aħna fost l-istudenti imqarbin jew ħżiena. Nixtieq nitlob lill kummissjoni kif tara s-sitwazzjoni f'pajjiż ta' daqshekk kriżi ekonomika programmi li ma li ma jieħdux din il-ġerarkija ta' skart eh, fuq il level ta' direttiva. Umbat, metodi anka iżjed li huma ta' spiża kbira. Fil-passat, aħna rajna eh, bini ta' posti tal-iskart kien hemm ukoll impenn għabbażi għal jema' il-proġetti finanzjati mill-fondi mil tal-Unjoni ma jirrispettawx din il-ġerarkija ta' skart. Allura, forsi jista' jkun hemm li hemm dawn il- il-ċentrali dwar l iskart li ma jirrispettawx dak li jkun ġimiftijem eh, qabel. Grazzi. Grazzi ċer, nishtin ringrazzja l-Kommissjoni tal-prezentazzjoni minn tagħhom, jien nirrappreżenta l litwania Allura jina minn pajjiż li mhux qed jagħmel mhux għaddej tajjeb ħafna f'dak li għandu x'aqsam maskart. Verament weġġani nara informazzjoni fuq li toħroġ minn pajjiżi fdar rigward. Hemm ħafna diskussjoni ta' din f'pajjiżi bħalissa hemm ħafna mistoqsijiet wara għaliex ma taħdimx is-sistema. Nixtieq insaqs il-Kommissjoni x'mistoqsijiet intom ġeneralment irċievu minn daw it pajis pajjiż ġdid dwar din id-direttiva. Hemm xi problemi sistematiċi tridi tista' tidentifika u x'inhu ma l-argumenti li joħorġu minn stati membri għaliex huma ma jistgħux implementaw xi sistema grazzi. Għada Janus. Grazzi ħafna għandi xi mistoqsijiet mistoqsijiet li mbrid impoġi l rappresentant tal-Kommissjoni. L-ewwel. Min se jiffaċċja dal-aspetti partikolari qed intom qed tippruvaw tiħdu l-vuċi ta' l-opinjoni ta' 22 stat membru u skont ir-rapport għandek trasport transkonfinali ta' skart li jagħmel għal wieħed minn ħamsa illi qed isir b'mod illegali. X'għamlet il-Komissjoni fl-aħħar sena u se tagħmel fil-futur. Hemm xi proposta li se toħroġ bi mistenja toħroġ bih il-Komissjoni mbagħad kien hemm rapport ħareġ is-sena l-oħra fil-fatt tista' taqrah imma jidher illi l-parti kbira tal-Istati membri <clears throat> il-livell ta' produzzjoni ta' skart qed jistaġna jew qed jikber. Is-27 stat membru tal-Unjoni bejn l-2006 u 8 jipproduċew 10% inqas kart u iktar analiżi hemm bżonn isir biex naraw it fuq it-tnaqqis ta' skart jekk hux ir-raġuni tiegħu u ġejja minn mill minn downturn ekonomiku jew minħabba li hemm teknoloġija ola jew titjib. Issa, dak li skont il-Komissjoni forsi tista' istwiġa pal mistoqsijiet u b'taraw xi progress tħossu li jista' jsir biex nevitaw li jsir skart u nżidu ma' riċiklaċ u użu mill-ġdid. X'miżuri speċifiċi ħattu qed tieħdu se tieħdu fil-futur. Grazzi. Frida Brejpols hija l-kelima li miss. Grazzi ħafna, President. Jiena kontent, jien kontenta ħafna li għandna xi figuri minnaħa tal-Kummissjoni U jekk niftakar sew fuq ir-reviżjoni ta' din id-direttiva, aħna ħakonna ħarisna lejja din u nista' ninnota illi flimkien mal għaxar stati membri ġodda li possibilment ħaj jinħtiġu iżjed żmien biex jaslu għall-anijiet hemm seba' pajjiżi l-ekim sejħa odma antiki illi jedin ola mill-medja. Mil Għandek Greċja, l-Italja, l-Portugal u l-Repubblika Irlandiża. Huma pajjiżi illi mumiex għedin miex jintajab ħafna int fl-introduzzjoni tijak għed li jridu jaslu għal daw il-miri, li jridu jimplementaw id-direttiva iktar minn 400.000 impik jista' jistow jitwildu għallura tal-pajizi x'qegħdin jistennew. Għanna l-Ewropa għandha bżonnhom daw l-impjiegi u l-Ewropa mijiet tagħmel xejn biex timplementa u transpozi din id-direttiva. Iridu jipproduċu iset leġizlazzjoni, iridu jaqsmu l-prattiċi l-aħjar prattiċi ma dal-pajjiż. Aħna fil-fjondri inna naħdmu fuq dan sa mis-snin 70 u naħseb aħna wieħed mill-iktar studenti bravi fil-klassi. Allura liġ daw il-pajjiżi mhumiex qegħdin jiġu sforzati biex japplikaw dawn il-miżuri u biex u jekk għandhomx daw statiċi statistiċi għabbażi ta' reġjuni, per aħna il-Belġu għandna il-Fjandri u Allonja f'dak li għandu xjaq u għana statistika f'dak li għandu xjaq sam maskat u nishtiq li aħna li dawi figuri asmu f'reġ skont reġuni. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss. Għandi mistoqsija dwar il ruol tas settur privat fil-ġestjoni tal-iskart bil-prezzijiet kun ma jmur jolew fir rizorsi l-iskart qed jiġi konsidrat bħala rizorsa ta' ċertu preġu mhux ħaġa li għandna neħilsu minna hemm investimenti enormi bħalissa kapitalisti Franċiżi għaddejjin biex jippruvaw jagħmlu kapital minn dan ir-riżorsa minn dan ir-riżors u qegħdin jippruvaw Għedin jiprofaw li dal iskart jamlu minnu ċertu rizors li kunu jistaw jamlu l-flus minnu. Il-Komissjoni xini tagħmel biex tistimula l-settur privat u jekk il-Bank ta' Investiment Ewropew u involut f'dan ukoll illa lix hemm bżonn investimenti kbar biex jinħolqu l-eluf ta' impjiegi illi wieħed qed jistenna li li, li, li jibdew. Grazzi ħafna. Issa indur fuq il-Kommissjoni indur fuq il-Kommissjoni biex twieġeb. Grazzi President, ħanamel mill-aħjar. Għandi lista twila ta' mistoqsijiet. Ħani prova noħodhom Bistess mor ordni li jisaruli li bil-mod l-istess mod li ġew prezentati u nittama li ma nħalli il-ħadd il-ħadd barra. Fil-kas, skużawni, issa l-ewwel mistoqsija minnaħa tas-Sinjura Rosbach Marin din hija rabta ma' implementazzjoni ħażina mal-leġiżlazzjoni tal-iskart definitivament iva. Il-problema hija li l-problema tal-iskart għanna daw is-sistemi ta' ġestjoni tal-iskart illi mhumiex qegħdin jaħdmu tajjeb. U allura l-iskart jispiċċa fl-ambjent marittimu. Għandna implementazzjoni ħażina tal-leġiżlazzjoni tal-iskart, nistgħu nikkontribwixxu ngħinu e, ftit għandu x'jaqsam ma' ma' dil problema u mbagħad kien hemm mistoqsija oħra dwar il-potenzjal ta' ġestjoni aħjar ta' skart f'dak li għandu xaqsam ma' rizors, efficienza ta' rizorsi. U għawnek jina diġa u rejt fil-prezentazzjoni minn tana illi l-implementazzjoni ta' direttiva ta' l-iskart hija b'moċċar parti integrali mir-riżors tagħna mill-effiċenza mill-aġenda tal-effiċenza ta' riżorsi it-tifdil joħroġ mill-implementazzjoni se jkun madwar 72 biljun euro fis-sena il huwa ċara allura li hawn li dinja figura sostanzjali. Umbat l-Onorevoli Florence tkellem dwar u għamil post b'xi stoqsijiet illi huwa prezenta Ewel waħda għanda x'taqsam. Il-ġerarkija, l ekim seħa ġerarkija ta' skart, di tista' tiġi interpretata skont li fiħdan id-direttiva tal iskart aħna konxi illi hemm xi problemi, aħna għanna kuntatti ma' xi stati membri, U kifatni kifat fil-prezentazzjoni minn tijaj, aħna qed inwettqu e, verifika ta' konformità sħiħa fuq it transpozizjoni u, u di tibda matul din is-sena, iktar ta' din is-sena. Iktar tal-tumba taħna ħan ħahna ħanniedu eh, il-din il-proċedura. Umbat mistoqsija Mr. Lawrence li għanda xtaqsam ma l-autosuffiċjenza u oħra għanda xtaqsam ma l-kompetizjoni bejn pub entitajiet pubbliċi u kumpaniji privati f'dak li għandu xtaqsam ma l-ġestjoni ta' skat. Id-direttiva tal-iskart ma fijiex eh, dispozizjoni speċifiċi fuq din il-kwistjoni imma fil-kollegi tana fil-kompetizzjoni qegħdin jinvestigaw dwar jekk <clears throat> ir-regoli il jiġu żviluppati f'xi stati membri u miex fil-fatt e, qegħdin jaqblu mal mal leġislazzjoni Ewropea fuq il-kompetizzjoni. Umbat hemm mistoqsija dwar l-Aġenzija tal-Iskart Jina tkellim fuq din il-kwistjoni fil-prezentazzjoni tiegħi bħalissa f'dan l-istadju maħniex ħanqodu nitkellmu fuq il-ħolqien ta' e, jew korp aġenzija id li trid fuq l-iskart, intenzjoni tagħna u għalli naħdmu fl-imkien mal- mal-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent tal-Ambjent. L-istess mistoqsija ġiet poġġija mis-Sinjura Hark aħna m'għandniex l-intenzjoni, m'aħniex qegħdin nimmaġinaw l-ebda tibdil fil-regolament li toħloq di l-Aġenzija Ewropea għall-Iskart aħna nħossu illi fil-mandat li għanna bħalissa l-Aġenzija tista' tagħmel ħafna xogħol biex tivverifika s sitwazzjoni fost l-istati membri dan il, din il-ħidma ħatejn lilna fl-eżerċizzju minn tagħna biex naġixxu bħala gwardjani ta' trattati biex aħna nivverifikaw l-ekim sejjaħa compliance ta' ir-wol Ewropew u żgur aħna m'għandniex l-intenzjoni illi niddelegaw din dan il-mandat dil funzjoni bażika fuq xi aġenzija. U mbagħad mistoqsija oħra dwar insomma dwar il-Kummissjoni xeda tagħmel sabiex tassigura ruħa li jkun hemm iżjed fondi anzi li jintużaw iktar fondi biex nejnu il-ġestjoni ta' skat fost istati membri. U jina nistan nassigurakom li aħna din naħdmu mill-qrib fl-imkien biex la u lan tana u għali nassiguraw ruħna illi iktar fondi Ewropew jintużaw biex nappoġġjaw l-implementazzjoni ta' din id-direttiva tal-iskat u mhux hekk biss imma jiena nemmen illi aħna ħankunu nistgħu nagħmlu progress f'dan ir-rigward. U mbagħad mistoqsi oħra. Missur Corius dwar is-sitwazzjoni speċifika fil-Greċja. Il-Greċja hija waħda mill-pajjiżi l-iktar li qegħdin li mhumiex jaħdmu tajjeb fl-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Naħseb li huwa importanti biex namlu użu aħna ma nemnux li fuq medda ta' żmien twil l-għażliet f'għandu x'jaqsam ma miżbliet huma it-tweġiba għandna bżonn li l-iskart naraw bħala riżors l-importanti mhuwiex li aħna Eh, nitfgħu taħt naħbu taħt l-art il-riżors li jkollna fl-iskart. Umbagħad kien hemm mistoqsija oħra mis-Sinjura Morkonajti għaliex stati membri ġodda qed jaraw qed jisibu diffikultajiet fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva tal-iskart għalli istati membri ġodda u għacċalli dinja sfida ġdida. Fl-istati membri illi jissa għandhom li huma l-aħjar studenti fil-klassi, e, dam 20 armajn 20 e, sena biex huma jitalmu bl-iktar mod taħrax. Fl-istati membri ġodda għadhom e, fi żmien xar snin jibbenefikaw mill-esperjenza ta' ħutom il-kbar. U jina nemmen illi bl-appoċ e, finanzjarju mill-Unjoni Ewropea ikun possibli għalijom illi jimxu l-qoddim malajr ħafna. Fil-fat fil għanna statistika ġornata dwar il-ġestjoni tal-iskart kif ukoll koll li għanna ħbar tajba iġifiri taħt inqas minn sena xi stati membri rnexxielhom bħal pereżempju il-Polonja, is-Slovakkja um, irreġistraw eh, progress sinifikanti biex iżidu il-perċentwali il, il ta' riċiklaġġ tagħhom. There was a question by Mr. Kien hemm mistoqsija missur Ader imma biex inkun imma biex inkun onest ma nistax naqra n-noti tiegħi qed jgħid il-kelliem. Allura jiena se nkompli fuq għal-mistoqsija li jmiss, jekk is sur Ader jista jerġa' jpoġġi l-mistoqsija tiegħu jiena nkun verament grat. Allura mistoqsija li jmiss hija is-Sinjura Refos. Is-sitwazzjoni għaliex hija wkoll ħażina fi stati membri aktar kbar, iktar ilhom fl-Unjoni. Hemm ħafna stati membri mhux żgħar illi qegħdin jisu fil-middle performing countries imma huwa importanti ħafna ngħidu illu nfakru illi din il-leġislazzjoni tal-iskart hija waħda illi għanda skadenza għat traspożizzjoni li illi skada f'Diċembru 2010 u fil leġislazzjoni li kellna qabel ma kienx hemm miri ta' riċiklaġġ ma kienx hemm ġerarkija ta' skart eh, eh, legalment vinkolanti. Mbagħad għamlet mistoqsi oħra u l mistoqsija għandha x'taqsam ma' statistika oħra, per eżempju bħal Belġu, aħna nafu l-Fjandri u l-Wallonja u ma' reġjuni li huma e, e, amministrati e, b'mod separat u ma' konsidrati separati mill-Eurostat u jekk inti kollok struttura differenti f'pajjiżi oħra għal reġjuni, l-istatistika toħroġ konsolidata mhux kont ir-reġjun Unbat l-axar mistoqsija mis-Sinjur Ekel Brandi, xedin namlu biex nistimulaw nixpronaw is-settur privat. L-impressjoni tagħna hija li s-settur privat ma jinħtieġ li jkollu e, xprunar. l ġestjoni tal-iskarti fisser kummerċ, negozju għalih. Imma s-settur tal-riċiklaġġ jinħtieġ li jinħtieġ lu huwa ambjent regolatorju tajjeb u e, ambjent ta' politika tajba u ħna nemnu illi l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmluha biex nappoġġjaw il-settur privat hawnhekk dal-kamp huwa li nassiguraw illi din id-direttiva tal-iskat tiġi implementata kif xieraq. Grazzi. Grazzi ħafna nixtieq nati li l-oner fil-kellim mistoqsija biex jirreb jagħmel irrepeti mistoqsija tiegħu. Grazzi ħafna. Iva, grazzi ħafna. Pala politiku jiena xi iva li kolli npoġġi mistoqsija oħra għal darbohra. Fil-fatt żewġ mistoqsijiet kienu mhux waħda. L-ewwel kienet huwa x'tip ta' miżuri l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tieħu sabiex tagħmel xi ħaġa dwar it-trasportazzjoni illegali ta' skart. Sar analiżi fost 22 stat membru, riżultati ta' din l-analiżi u studju kienu illi trasportazzjoni illi tra, trasport transkonfinali ta' skart illegali huwa l-20% tal-każijiet. Mbagħad kien it-tieni mistoqsija li qed tirreferi għal rapport li ħareġ mill-Kummissjoni s-sena l-oħra f'dan ir-rapport dan ir-rapport jagħti ħarsa lejn ir-riċiklaġġ u l-Kummissjoni sabet dar rapport li ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea produzzjoni ta' skart qed tiżdied u qed komplet tiżdied fil-fatt biex nippreċiża u l-medja bejn l-2006 u 2008 deret biss li nizlet għal xerba stati membri tejbu allura niżlu l-produzzjoni ta' skat l-istat membri l-oħra er, e, esperjenzaw zjeda fil produzzjoni tal-iskat. Nasab indunajna wkoll li hemm bżonn ikoll iktar studju iktar analiżi. U ovvja, ovvju li rridu naraw sakemm dan it-tnaqqis ta' skart, ta' produzzjoni ta' skart huwa wiex minħabba il-kriżi ekonomiku jew minħabba minħabba li qed napplikaw teknoloġiji ġodda biex inneħu dawn inneħu dan l-iskart. Il-Kummissjoni studjata dan studjatu dan il-fenomenu fidejk. Grazzi. Grazzi ħafna. Bevor wir den, den uh, Titel Abfall oder Abfälle. Skużawni, għadhom kif informawni li qabel ma nalqu dan is-suġġett kemm fadal nixtri insaqsi mistoqsija simili palma is-sur Prodi staqsa. Punt tlieta fuq il-lista tiegħek il-Kummissarju Potocnik dana ta' tweġiba vera qasira għal din il-mistoqsija jew ipprova jwieġeb il-mistoqsija ma ma kienitx bizzejiet u għal fil-20 ta' jannar li iva l-Komissjoni se twetta n numru ta' studi li għandhom xjaqsmu ma' riforma, riforma fuq id-direttiva fuq l-pakketjar, direttiva da' xej antika u wara il-konsultazzjoni li wetqet il-Kummissjoni aħna tal-opinjoni li issa wasal iż-żmien li nieħdu azzjoni speċjalment għal dak x'jaqsam mal-pakketjar bil-plastik, speċjalment il-boros tal-plastik. Aħna se jkollna bżonn nagħmlu xi ħaġa dwar il-kuxjenza, tal-fost il-konsumaturi għamirna xie progress emme kun nixtin kun naf kemm il-Kommissjoni għamlet progress fir revizjoni ta' din id-direttiva jekk se naraw xi ħaġa daqt. Grazzi. Grazzi għalek nixtieq nerġa' nirnaddi l-mikrofonu l Neil Kofs imbagħad Zeva fada ieħor le. Eh, για να μην φύγουμε από την συζήτηση που κάνουμε για την ε,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 le, skużawni li revokaw din id-direttiva dwar mistoqsija li smajna minn Rebecca Hahn dwar il-proċedura fil-Germania l-Komissjoni wieġbet għal-mistoqsija f'Awwissu tal-2011 u għalu li fil-abbozz tal-liġi eh, fil-Germania li eh, dan ma kienx qed jikkonforma ma' din il-ġerarkija fil-skart kien hemm il-kwistjoni fuq il-, -kwistjoni fuq il ħruq l iskart u li kienet imur kontra il-reċiklaċ il-Kummissjoni għalet li ma kienx hemm konformità mal-artiklu 4 ta' direttiva u talbet li jkun hemm li mill-ġdid ta' dan l-artiklu imma ma nafux eh, minħat tal-Ġermanja jekk dan l-artiklu ġie emendat. Il-Kummissjoni għamlet xi ħaġa f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna Sur L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, ngħid li l-mistoqsija ma twiġbitx. U eh, ħadd l-impressjoni li ħafna mistoqsijiet ukoll ma netawx tweġiba. U jiena fil-istampa rajt li l-Kummissarju Tajjani qed jippjana li juża r-riżorsi naturali li huma bejn 600 u 1000 metru taħt il bahar u kif diġ smajna minn Sir Garandi u l-iskart l-ikbar rizors li għanna fl-Europa u smajna li jerba mit-telf eh, impieg jista' jinħoloq u nistgħu ukoll inkatru numru ta' vetturi Ju, skużawni jgħid il-kellim nistaw innaqsu numru ta' vetturi fit-toroq. Forsi għanna nissidnu il-kummissarju Potoċnik jattendi dan il-kumitat u jitkellem dwar dan is-suġġett speċjalment minħabba l-fat li l-problema tal-iskart tanti kbira fil-nofsinhar tal-Italja mhux qed nitkellmu dwar riżors u hemm ħafna nies li qed ibatu hemmhekk. Il-Kummissjoni eh, ila taħbi minn bar wara din il-problema, mamlet xejn, xin naf il-għala proċeduri ta' ksur ma ġewx introdotti fin-nofsinar tal-Italja taw ħafna fondi u xorta waħda xej ma jimbidel, nixinkun naf għal fej. Grazzi ħafna. Naħseb li jitkellem kulħadd għalhekk nixtieq indur għall-Kummissjoni. Forsi tista' dwirre pal-mistoqsijiet kollha. Naħseb li rajt li aħna nixxiqu li l-Kummissjoni tiġi mistiedna ġif il-Kummissarju jiġi mistiedna għalhekk jekk jogħġbok hu nota ta' din it-talba. Grazzi. Thank you very much and my apologies again to Mr. to Mr. Grazzi ħafna nixtieq apologizza lis sur Rudder dwar lis l um, baħir tal-skart ta' fuxini l-pozizjoni tagħna għandna tħassib um, dwar l-effettività ta' spezzjonijiet ta' tbaħħir ta' dan l-iskart fl-Unjoni Ewropea u aħna wettaqna studju li jista' iwassal għall-adozzjoni eh, fil-proposti leġislattivi imma sfortunatament f'dan il-moment ma nistax ngħid iktar jiena minn hekk. Umbagħad l-evoluzzjoni ta' produzzjoni qabel jiena semmejt li l-Eurostat qed toħroġ bi statistika iktar riċenti, statistika li se tirrifletti is-sitwazzjoni tal-2010. U jider li l-ammont ta' skart li tiġġenera l-Unjoni Ewropea naqas b'mod konsiderevoli mill-2009 sal-2010. Aħna m'għandniex provi sabiex vera nidentifikaw il-kawza tal dan it-tnaqqis sinifikanti imma ovvjament il-krizi ekonomika forsi wetqet jew dit rwol importanti li tafu li skont il-AFAS, direttiva AFAS dwar l-iskart, l-istati membri se jkollhom bżonn jaddottaw pjanijiet fuq il-prevenzjoni tal-iskart sa l-aħħar tal-2013 u bl-istess mod kif il-pjanijiet dwar il-ġestjoni tal-iskart kif dawn se jkun l-lodda l-prinċipali sabiex jimplementaw id-direttiva dwar il-AFAS direttiva għafas dwar l-iskart, għanna jkollna u dal sabiex nigzbu naqis sabiex naqsu il-volum ta' skart li l-istati membri jidġeneraw. Aħna diġa qed inħejju l gwida fuq l-iżvilupp ta' programmi fuq il-prevenzjoni tal-iskart u għalina dan l-eżerċizzju huwa importanti ħafna għax wara kollox il-prevenzjoni l-aħjar għażla taħt il-ġerarkija fuq l-iskart. Umbat ma nsejċ jiena il-mistoqsija li smajna minn anti sur Prodi Iva, nibza jiena li mux sen kun nista natik tweġiba definittiva, aħna għadna qed naħdmu fuq il-kwestjoni ta' boros tal-plastik u eh, dawn li ma jistawx jerġgħu jintużaw huwa għal kummissarju Potoċnik dina priorità ċara imma diffiċli li nindikaw eżatt meta proposta leġislattiva se tiġi infasla xi ħaġa li nista' ngħid eh, li l-kwistjoni ta' biodegrabilità mhux se tiġi indirizzata f'din il-proposta leġislattiva li l-affarijiet ikunu biodegrabbli jaqa taħt ambitu iktar wiesa dan huwa relevanti għal kważi il-materjal tal-plastik kollu u aħna li se nagħmlu wis probabbli li nniedu proċess ta' riflessjoni fuq il biodegrabilità pala parti minn Green Paper fuq il-iskart tal-plastik li bħalissa qed naħdmu fuqu. Bat kienem mistoqsija fuq eh, il-ġerarkija tal-iskart eh, fil ġermania dan huwa ta' bilħaq eh, marbut mal-mistoqsija mresqa minn Senjura Evans ta' bilħaq aħna identifikajna il-problema permezz tal-interpretazzjoni li natat fl-abbozz eh, tal-liġi li kienet qed tagħmel it-trasposizzjoni ta' din id-direttiva kellna kuntatt aħna ma' awtoritajiet Ġermaniżi sa naf fina il-leġislazzjoni li qed timplementa din id-direttiva għafa dwar l-iskart ma ġietx adattata fil-Ġermanja ma nafx jiena jekk dan it-test li eventualment se jiġi adottat mill-Parlament fil-Ġermanja se jintroduċi emendi jew tibdiliet li għandhom xaqsmu ma' din il-kwistjoni partikolari imma jekk se jkun hemm problemi bil-mod kif l-ġerarkija tal-iskart tiġi riflessa fil-liġi Ġermaniża, aħna se nevalwaw is-sitwazzjoni u jekk hemm bżonn nistgħu nniedu proċedimenti li għandhom xjaqsmu mal-ksur Mbagħad dwar l-aħħar mistoqsija mis-sur Simon. Iva, ma nafxek kienx mistoqsija jew forsi kienet stqarrija min-naħa tiegħu imma iva aħna qed nindirizzaw biss b'mod serju ħafna l-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-iskart u qed nagħtu ħafna ħin ukoll mm, qed nagħtu ħafna di rizorsi mm, sabiex eh, naħdmu fuq dawk il-każijiet li huma importanti ħafna u eh, il-kas dwar il-krizi tal-ġestjoni tal-iskart fi kampanja dan il-punt kien semmi mill-Sur Ziber jena naħseb li dan huwa eżempju tajjeb. Grazzi. Vielen Dank. Grazzi ħafna. Ninstab eh, ċert li fuq dan l-aħħar punt se jkollna aħna opportunità niddiskutu dan il-punt mal-kummissarju relevanti b'mod iktar dettaljat f'mument li huwa iktar xira. Imma nixtieq nirringrazzja lilek bħala rappreżentant tal-Kummissjoni għalhekk nistgħu ngħaddu għal punt wieħed u 21. U hawnhekk se nistudjaw l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea dwar l-ambjent jew l-aspetti ambjentali xerba jew ħames darbiet fis-sena jkollna opportunità nresqu mistoqsijiet lil kummissjoni fuq din il-kwistjoni partikolari. Hemm ħafna mistoqsijiet Karl Heinz inti diġà ressaq mistoqsijiet. Dan gehen wir zwei. Jill Evans ist bei. Jill Evans Iva kienem tweġiba, Victoria Prodi kienem tweġiba, u għalek għanna erba implementazzjoni minn eh, fuq il-leġislazzjoni ambientali Ewropea ġifri minn Esta Langa għanna erba hemm xi ħadd li se jitkellem flok Esta Langa Karl Heinz Florence Iva, grazzi, Iva, l ewwel mistoqsija fuq l-iskard ġar ċevejt tweġiba mbagħad dwar xtaqt tweġiba imma dan se nitkellmu fuq iktar tard. Satu ħassi? Grazzi ħafna. Iva, jider li f'xi pajjiżi partikolari hemm xejra li innaqs li jiġi mnaqqas il-ħarsien fuq l-ambjent u um, dan qed uh, naħsbuh uh, fil-Greċja wkoll. Hemm iva liġijiet uh, regoli li qed jippruvaw dawn forsi kważi jiddajfu dawn il-ħarsin fuq l-ambjent hemm dawn il-proċeduri fast track u mbagħad um, liġijiet oħrajn dawna biex jaċċelleraw l-investimenti jagħmlu dan imma mbagħad e, patti għalija din il vedlaċi l-ambjent hemm ħafna ebbus ukoll e, fil- e, qasam tal-bini u Għalek eh, rridin għadu attenti aħna deġa edna kemm il-darba fuq il-livell tal-Parlament Ewropew li l-protezzjoni tal-ambjent dan jista' joħla u koll impjiegi ġodda għalek mannix aħna nerġaw morru lura għal viżjoni tal-passat għalek irridu aħna nikbru eh, mannix aħna niddistru l-ambjent. Inti x'tista' tgħidilna kummissjoni fuq it-mermir tal-ambjent. Grazzi ħafna sur House, mistoqsija sitta Iva, grazzi. Iva, ressaqna dawn il-mistoqsijiet kollha u flimkien peress li fil-kuntest tar riżoluzzjoni tal-budget tal-2012 nixtin kunu nafu jekk il-Kummissjoni tinstaf f'sitwazzjoni li tkun tista' tkoprihom dawn il-mistoqsijiet kollha tkun tista' wkoll tigarantixxi l-kontrolli fuq l-istati membri. Tin kienet l-ewwel mistoqsija, it-tieni punt nixtieq nkunu nafu jekk hux possibbli li jkollna database fejn jista' jkollna aħna aċċess għad-database imbagħad naraw aħna kif il-leġislazzjoni ambientali ġiet implementata u jekk hemm xi noqqasijiet għax il-koll kemm aħna nafu li il-pressjoni pubblika xi kultant tista' tkun utli ħafna għal dak li għandu x'jaqsam ma' dispożizzjonijiet fuq l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet uh, ambientali, speċjalment dawk il- stati membri li dejjem jippruvaw juru kemm jafu, kemm implementaw leġislazzjoni forsi il-persuna li mhux qed tismani waqt um, li qed insaqsi din il mestoqsija forsi qed jirnexxielu jitkellem u jisma' fl-istess ħin. Grazzi ħafna Karl Schluter fuq Reach għandek il-mikrofon. η εφαρμογή της ε, οδηγίας REACH είναι πάρα πολύ σημαντική. Grazzi ħafna, mela dwar din id-direttiva REACH, importanti ħafna, Iva, imma mill-informazzjoni li rċevejna aħna jider li hemm problemi, eh, hemm nuqqasijiet fl-ewwel fażi ta' twetti eh, smajna dwar eh, 20,000 Eh, li kellhom jiġu kontrollati imma Smajna li fil-2019 50% eh, ta' dawn id-dossiers ma kienux kompluti. Fl-2010 il-penċentwali kien ta' 64% għalek eh, ma kienx hemm id-dejta kollha u għalek dawn dokumenti eh, dawn waslu għal xqu eh, jew nuqqasijiet ma narawx li hemm titjib hawnhekk. għalek eh, din l-ewwel fażi ma kellix suċċess qed nitkellem dwar il-valutazzjoni. Mbagħad aħna ma nix inizjattiva mill-Kummissjoni fuq ir-restrizzjonijiet. Eh, Kummissjoni sissa mlet xejn ma ħadet lebda azzjoni hemmhekk. <coughs> il-lista ta' dawk il sustanzi potenzjali għanna 74 sustanza em nuqqas ta' 136 forsi l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tagħmel ħaġa sabiex tħaffef din il-proċedura għalli bekk din il-direttiva riċ li għadha sekk importanti twasal għal xi riżultati għax issa riżultati mhumiex dawk li aħna anteċipajna. Sinjura Is-Sur Florence mhux qiegħed hawnhekk magħna tella ħajkun hemm mistoqsija mis senior Riversi imma le ħajkun hemm sostituzzjoni. Okay, dann keine weitere Frage mehr, dann gebe ich jetzt das Wort an die Kommission zur Beantwortung. Ma fadarx mistaqsijiet ma nista' ngħaddi l-mikrofon il-Kummissjoni. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm Professor Breakland. I'm the head of unit for legal affairs in DG. Grazzi nitkellem dwar l-affarijiet legali uh, f'DG Ambient. Nitkellmu dwar 5 u 6 u u Joni Hansen kien qed ukoll uh, jeġixxi fi Semin Reach. Il-mistoqsijiet il-Sinjura Assi huwa wkoll eh, komplementat minn kollegi oħrajn, ġifiri l-effetti tal-kriżi ekonomika tufu il-liġi eh, ta' implementazzjoni liġi ambientali hawnhekk nistgħu naraw żewġ sottu mistoqsijiet għal dan. L-ewwel wieħed jitkellem dwar in-nuqqas ta' finanzjament biex nimplementaw din il-liġi. U t-tini hija t-tibdiliet għal liġijiet domestiċi biex pereżempju ikun hemm iżvilupp ekonomiku li jkun iktar faċli permezz tal-laki tal-Unjoni fuq il-lat ta' finanzjament aħna m'għandniex sistema ta' monetarja speċifika biex niverifikaw jekk fil-fatt il-flejjes qegħdin jitneħew minn ħarsin ambjentali u jekk dan għandux impatt fuq l-inforzar aħna għanna xie provi ma ta' ajdut u jekk eh, ġifiri eh, kunem dawn il-fondi provduti mill kommissjoni mela forsi jistaw namlu ħarsin adekwat tal-natura l-fejn jekk ikonna din informazzjoni li hija bazata fuq provi li son verifikawa. Mm, l-ewwel. Umbat ħaġa li ma diskussajniex qabel huwa li hemm ammont ta' finanzjament kbir disponibbli. Millux fl-2011 il-Kommissjoni adottaw komunikat fuq il-politika reġjonali kontribwixxu għal tkabbir sostenibbli fl-Ewropa fl-2020 indikaw l-Stati membri li għandhom jużaw il-fondi tal-Unjoni biex jipromovu biodiversità, gvernanza ħjar, il-ħar il-, -ħar il xejr pubbliku li huwa favur l-ambjent, ġifieri il-flejes hemm qegħdin. Aħna għandna drabi għandna evidenza illi l-flejes qegħdin jintużaw sew, nirreferu għal rapport li sar minn Diġi Reġġu. U ħafna drabi il-problema hija li s-sistemi ma jżawiex, u l-eżempju għal Greċja. Aħna nakkas, 2-6-0, fuq il- lim mizbliet illegali fil-Greċja, ġifiri il-problema ma li għandhom il-Greċja li għasta flejjes, ma sawx jużaw, ma nux bżit flejes biex jużaw, jużaw um, flus qegħdin hemm imma mhux qed jiżawha b'mod tajjeb għall infrastruttura. u huma jidu jiżaw it-task force li nħoloq. Biex autorijiet Grigi jistgħu jużaw dawn il-fondi u bad ma jkunx hemm il-ksur il-flejes qed emmek, imma ħafna drabi minħabba problema ta' gvernanza, il-flejes ma jintużawx f'każijiet oħrajn, bħal pereżempju il-miżbla jew kriżi tal-miżbla possibbli fi Sofija fejn għandek Fej għandek għafna. Ekobel, emmek il-Bank ta' Investiment Ewropew se jipprovdi up 800 miljoni euro biex jibnu eh, fl-infrastruttura meħtieġa. Eh, aħna rridu inħeġu sati membri biex jużaw dawn il-fondi. Fejn dan ma jintużax pal per eżempju il-Greċja rridu nejnuhom palma minna f'kas ta' kobel li jużaw il-flejjes u ikun jistgħu inneħu il kast ta' ksur kontrihom. Ehm, fuq it-tibdiliet aħna na situazzjoni fil kreċi li qed nikkontrollaw bir-reqqa, qed nisimgħu fil-stati membri oħrajn, ehm, eżempju, noħra oħra tal-fligu li ehm, forums fuq il-protezzjoni tal-ambjent, eh, tal-habitats, aħna qed eh, monitorjaw is-sistema veru li ministru tar-Renju tħabbar ħabbar illi hemm din ir-riforma fid-dawl ta' sostenibli sostenibbli li eh, jisarħinna maħna ftit u l fat li l identità li qed tmexxi il-proċess ta' revizjoni u eh, meta qablu mal-Ministru tal-Ambjent aktar frisk. Allura, il-tentattivi il-li In xejnu il-liġi ambientali minħabba l-krizmi u wahda li għedin naqdu attenti da ma jseħx. Nidin għatu messaċ pozittif u nejdu illi l-izvilup u l-ekonomija ma mrux kontra xurxin, zvilup ambientali u l-ekonomija. Jekan rridu ħarġu fil-krizi mela rridu li il-klima tagħna, l-ambjent tagħna tkun sostenibbli u r-riżorsi tagħna jkun sostenibbli. Dinja mistoqsija numru 5. Fuq mistoqsija numru 6 issa. Forsi ċajta zaħira bħala eh, kap tal-unit jiena dejjem nkun eh, kuntent meta jkunu iktar fles għal-rizorsi. Imma huwa veru illi aħna issa iktar attivi fuq il-ksur tal-regoli aħna Bizna l-1000 kas tal-DG Ambient, issa wasalna għal 1039 kas, aħna naħsbu li għal 35% tal-kazijiet, aħna nippreżentaw 35% tal-kazijiet. U għalhekk l-ambjent diġi ambjent huwa għam ħafna minn daw il-kazijiet daw 260 każ għandna erba' minnhom illi huma pendenti qdiem il-qorti għal multi, pereżempju l-Belġu, Lussemburgu um, kontra l-ilma, skar tal-ilma, u mbagħad eh, l-Irlanda u l-Rinit fuq dak li msejħin septic tanks. U um, aħna għanna eh, ma nafuġu ma fil-Polonja meta nitkellmu dwar it-trasposizzjoni tal-direttiva tal-tnġis u tal-dik marina issa għanna seba kazijiet li potenzjalment jistaw jiġu deċizi l-istati membri ma trasferixxewx il-direttiva ta' skart direttament fis sistemi tagħhom. Ġviri hemm ksur Aħna għedin ċamsin ruħ fit-tġi ambjent, ġifi mux l-avokati bis, għed fuq il-ksur bis, imma persuni kollha tal fil-units tal-kura u ħossib tekniku, jekk aħna per esempio nqisu dak li Dave Sofija kampanja unit apposta, mbagħad għandek il rwol ta' sistema ġenetika f hemm unit ieħor, għandna bżonn ħafna nies. Imma fl-ħam laqa, għandna dwar 500 miljon ċittadini, ġifiri dak li nagħmlu f'dak it-temp ta' ksur u apport parti żgħira ma' sensajiet tal-proċess Iġviri, kif namlu dil-qabza lejn implementazzjoni aħjar? Aħna nafu l-implementazzjoni priorità għal-komissarju tiegħi, issemmija ħafna drabi u Forsi saġġima diħanar l-erba il-Kommissjoni ser jaddottaw eh, liġi fuq ambjent fuq l-ambjent u dan il-każ l-implementazzjoni ħajkun priorità ewlenija, karattistika ewlenija. Ġifieri aħna ħanaħdmu sa fuq zawġ binari. L-ewwel u huwa rigward l-arfin u il-firxa attiva tal-arfin. U t tini u dwar il inforzar Aħna naqblu bisħieħ illi il- t tal-informazzjoni għal aħjar mod kif inti titfa' pressjoni fuq xi stati membri għalhekk inti tara fil-komunikat ovvjament jekk dan jiġi adottat kif ġi ppjanat mill-kolleġġ li hemm differenza bejn titlob stati membri biex jitfaw iktar informazzjoni fuq l-internet. Kif għamilna pereżempju fid-direttivi tal-baċin tal-ilma fuq in-Natura 2000 nifgħu informazzjoni fuq l-internet biex huma ikun iċ-ċittadini huma stess ikun jafu qed jiġri idea oħra tkun illi il-mizblit kollha il e PPCs li jiġu autorizzati fl-Unjoni li ntafaw fuq il-website Mm, b'informazzjoni fuq il-permessi u ispezzjonijiet li jsiru u jien ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu, pereżempju l-eżempju ta' direttivi tal-ilma demmek, intfa' informazzjoni fuq il-kwalità tal ma jekk il-kwalità ħażina mela e, ikun hemm min ħaj menta li sintku biex ikun hemm din sistema ta' ġestjoni ta' skart il-maskart u drenaġġ e, li jiġi implementat kif suppost U għallura, bekk il-nixedini stess ikunu jistaw imorru jimlu lobbying għama l-gvern ta' taħħom stess. Ġifiri, ebben il-mod ikunu għedin implementaw il-liġi ambientali u bekk u ktar faċli permezz ta' teknoloġija li għanna l-lum biex naraw eżattament fejn huma dawn il-mizblit illegali. Issa rigward l-inforzar ta' spezzjonijiet li huwa suġġett importanti ħafna dak li huwa ġestjoni tal-iskart li ideja illi ninforzaw il-mekanizmu tal-elementi nazjonali, naqra palbanna fil-inforzar marittimu, mm, aħna irridu nipromovu ġustizza ħjar fl kustenijiet ambientali u iktar ta' meta sħubija ma' l-istati membri, specialment għal-mistoqsija ħamsa li nħedġu l-istati membri li jifinanzjaw l-affarijiet li huma tajbin l imbjent u s-saħħa pubblika. Ġifieri hawn affarijiet li ħandaħluhom fil-komunikati. Rrid nifokka fuq il-problema ta' trasparenza minħat tal-Kummissjoni nifisa. Jiena wis nibża il fuq dan il-punt il-Kummissjoni hija ċara illi id-databases qed jintużaw għal ġestjoni tal-każijiet ta' ksur tal-liġi li damu mhux pubbliċi. Edin hemm biex jagħmlu prosekuzzjoni tal-istati membri u hemm illi dan huwa mħares minn regoli fuq ċertu dokumenti. Jiġifieri din tip ta' informazzjoni li inti trid mela il-Kummissjoni ma tistax tgħid li inti tikollok aċċess għal dik id-database. Aħna jekk trid imbagħad hemm deċiżjoni qafas eh, bejn il-Parlament u il-Konsill iżda ehm, jekk inti trid tippromovija fil-post fil-prattika mbagħad dak huwa pass li miss tista' fuq mistoqsija 5 u ma nafx Jek tiċili naddu fuq il mistoqsija ta' Reach jew inkelet nġam nagħmlu mistoqsijiet hawnhekk. Bitte zum Thema Reach. Äh, grazzi, issa, fuq Reach. Mela, grazzi għal-issa għax inti tassew tajtna informazzjoni, ħafna informazzjoni dettaljata, fl-istess kont konċis. Grazzi jiena Bjorn Hansen mill-Chemicals Unit minn Liġi Ambient u ser nieħu it-tlet mistoqsijiet ta' riċ illi jiena tassew grat lejn membri onorevoli tal-li tuli, għaliex dan inkompli għadem fuq id-dialogu li qed ikollna fuq l-implementazzjoni ta' riċ u jiena tassew grat lejkom għal dan. It-tlet mistoqsijiet kienu waħda fuq l-evalwazzjoni, evalwazzjoni waħda fuq restrizzjoni, waħda fuq l-autorizzazzjoni, tlita li huma jekk jiena nagħmel taqsira kienu progressi eh, fejn progress ma kienx daqshekk tajjeb daqskemm kieku wieħed kien jixtieq u jekk jiena eh, nagħmel ġabra tal-mistoqsija tiegħi. Mela nista' ngħid illi iva l-progressi jistgħu jsiru ma jdisiru iktar sforzi, iżda għamilna xi progress issa. Imma ejja ħan nitlu naqra fi tlet eh, osma differenti u nispjegaw mod speċifiku għal kwistjonijiet illi huma ma' min. Mela nibdew bl-evalwazzjoni u importanti illi qabel ma nwirbu l-mistoqsija nnifisa illi ngħidu illi ikka innifissa iġifiri l-Aġenzija Kemikali um, Ewropea Helsinki jgħazel ċertu kriterji biex jażel sustanzi li mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu um, um, verifika ta' konformità biex naraw jekk dan huwa konformi mal-ħtiġijiet reġjonali. U meta nizvilupaw dan il-kriterji dawn qed ifittxu ifittxu dossiers illi iktar hemm ċans illi jkunu non konformi. Allura jekk inħarsu biss lejn ċifri li għanna fuq il-sit elettronika ta' EKA e jew l-evalwazzjoni annwali tagħhom jidher illi hemm iktar dossiers mhux konformi milli jista' ssib mod ġenerali. Imma minkejja dan il-rata ta' deficienza jew ir-rata tal-nuqqas ta' konformità ma' dawn il-ħtiġijiet huma koll ta' tasib għall-Kommissjoni għal-kem miex ħagġa li daqsek miex mistennija minħabba li proċess reġizazzjoni u pittos ġdid. Kif ukoll il-komplessità tal-obligi li tefaw fuq spallej l-industrija. Jekk kan talbet eh, tinta la pal snin twal illi tamel evalwazzjoni mo ġenerali ma tamel ċertu eh, verifikita biex tara li kunem konformita ma regoli mod partikolari u dan għandu jgħatu kolla snin li ġejjin ġvidanija priorità ewlenija għall-Aġenzija Aħna bħalissa qegħdin nistudjaw din il-kwistjoni tar-rata għolja tal-nonkonformità fid-dettal biex nirriflettaw u aħna irridu nirrapportaw is-sejbiet tal-unhom rekomandazzjonijiet fuq x'għandax tagħmel il-Kummissjoni x'għandhom jagħmlu atturi oħrajn. Bħala parti mill- e, revizjoni tar riċ li aħna qed din ippjanaw li nifinalizzaw skont il-skadenza fil- regolament riċi li suppost se jsir sa tmim din is-sena. Jiġifieri biex nagħmel taqsira iva aħna wkoll qed naraw li dawn iċ-ċifri huma ta' tħassib għalina u aħna wkoll qegħdin nistudjawha fil-kuntest ta' reviżjoni ta' riċ biex inkunu nistgħu insawru il-pass li jmiss, il-pass li jmissu. Issa, qabel ma nitlu fid-dettalji fuq il progressi li aħna minna sissa, għana nishtiqu nirġaw ngħidu il hemm impenn ċar mill-Kommissjoni biex inwettqu l-għanijiet tariċ biex naraw li jkun hemm ħarsin għali għall-ambjent u għall tħaddim tal-suq intern u li inisprunaw u nsaħħu kompetitività u innovazzjoni. Għalek, il-fat illi għalissa il-Kommissjoni sissa ma talbiċ il-leka biex tħejji l-dossier sannes mistax, ġifiri proposti ta' restrizzjonijiet ta' restrizzjonijiet ġodda, ġifiri sustanzi illi mdant kienux diġa taħt investigazzjoni jew inkella li kienu ser jiġu jibdew investigati fil-passat ma jwassax l-ebda konklużjoni rabta mal-konsiderazzjonijiet tagħna fuq is-sustanzi li jistgħu jimponu riskju mhux aċċettabbli għal saħab tal bnidem fl-ambjent. Dawennet. net u jizun isu il-direttiva tal-limitazzjonijiet mod partikolari. jidun għamlu proposti għal restrizzjonijiet taħt riċ. Dan għandu xieqsam ban sustanzi in partikolari, specialment is-sustanza acrylamide, illi fl-2011 daħlu fil-annes ta' restrizzjonijiet ta' riċ u kenjum illi tpoġġewa fil-restrizzjonijiet. Fl-2009 il-Kommissjoni talbet li l-Aġenzija toħroġ b'dossier fuq restrizzjonijiet għal riskju li hemm fuq l-użu tal-merkurju fil-tamir ta' eh, kejl u fil-fatt aħna qegħdin nirfinaw eh, dan id-dokument biex jinkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq fejn diġà ġew identifikati dawn ir-riski. Aħna wkoll għamilna fil-bidu ta' din is-sena mm, restrizzjoni ta' mijiet ta' CMRs, ġifiri sostanzi li ġew klassifikati bħala karsinogeni u li kunu tossiċi għal riproduzzjoni u dawn is-sustanzi intużaw mm, bħala taħlittiet għal konsumaturi eh, u jekk mhux ta' perikolo konsumatur u konna taħdmu wkoll fuq għan 17 ta' riċ u restrizzjonijiet f'żewġ każijiet waħda fuq il-femates u l-oħra fuq għal-dajoklor l benzin fuq xogħol uh, bażif xol eh, xogħol li sar fil-leġiżlazzjoni ta' qabel. Għalhekk il-proċess ta' restrizzjoni mhuwiex imsejjes anzi jgħid il-kellim rid ngħid aħna kollet nifokaw bħala kommissjoni li nlestu ħafna mix-xogħol li jew ma kienx les jew kellu bżonn li nirdu nirrifinaw jew kellu bżonn jiġi rivedut mill-leġiżlazzjoni ta' qabel u hemm xi progress li sar hemmhekk kif qed taraw. Imma meta qed niddiskutu restrizzjonijiet huwa importanti ħafna wkoll li aħna nfakru li mhuwiex biss il-Kummissjoni illi tiħu l-inizjattiva biex tħejji restrizzjoni, d-dessir sa' restrizzjonijiet billi titlob il-leka biex tamel dan, imma huma wkoll stati membri illi flimkien mal-Kummissjoni jaqsmu din ir-responsabilità biex jagħtu bidu għal dawn il-proċeduri sa' restrizzjonijiet fejn huma jidentifikawhom jew inkella jsiru jafu bihom ehm, jekk ikunu ehm, ta' riskju inaċċettabbli. Għal-sati membri tagħna nkollu ovvjament huma voluti fit twetti u infurzar ta' dawn ir-restrizzjonijiet u f'ħafna elementi oħrajn ta' riċ. Għalhekk dan l-involviment jidher illi qed jagħmel għet jipprova jxekkel eh, eh, naqra l-entużjażmu ta' stati membri illi jibdew joperaw taħt riċ. Issa, rigward li seta' kandidati, hawnhekk għanna nibdew bil-infakru il-ftemiet illi saru mill-Viċi President Tajjani u l-Kummissarju Tana Pottoċnik illi proponew ċertu miri biex ikun nistgħu nħaffu l-identifikazzjoni ta' dawn is-sustanzi ta' ħassibu għali pala parti mill-proċess autorizzazzjoni. Skonda nil il-ftehim li kellhom f'Marzu 2010 aħna indikajna illi 136 sustanza tintlaħaq pala mira pala fil-lista ta' kandidati sal-tmim tal-2012 u kol qablu illi u ma jridu jarraw Is-sustanzi jimur relevanti li jafu bihom illi jisodisfaw kriterji kollha li dawn għandhom ikunu fuq lista tal-kandidati tal-2020 biex nkejk nkunu sab li xejna mira ċara ħafna ta' xirrit jara l-Komissarju u l-Viċi President. Issa li narfu il wol ta' eka fl-istati membri fil-proċess ta' identifikazzjoni ta' sostanzi huma ta' ehm, tħassib kbir huma l-kummissarju eh, eh, kitbu l-reprezentanti permanenti u saħu illi kienu qegħdin iserħu ħafna fuq l-istati membri biex iħejju eh, biċċa kbira ta' dawn id-dossiers li mbagħad ekka tkun tista' tagħmel tajjeb għal nuqqasijiet. ġifiri tkun hemm kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-istati membri minn dakinhar law kienna ħafna sar ħafna progress Per eżempju, il-Komissjoni u l-Aġenzija tal-Kimikali dawn ħadmu fuq il-sustanzi ta' tassiv kbir u li jamlu kollisti u jistabilixxu koordinament bejn il- dawk li qegħdin jitkellmu dwar il-ksur ta', ta autorizzazzjoni. U għalek, per eżempju, ċertu prodotti pa juma PBTs, illi huma biokomulativi u tossiċi fin-natura tagħhom. Hawnhekk namira l-interpreti li jinnexxilhom interpretaw dan il-kliem għamilna xogħol hawnhekk biex nippruvaw niżviluppaw e, il-57 sostanza F, ġifiri li wkoll huma ta' e, tħassib ekwivalenti. Hawnhekk e, inħolqu sinerġija bejn l-istati membri u sħubijiet għal mm, msieħba kollha involuti biex ikonna kooperazzjonijiet fuq sustanzi individwali u fuq gruppi ta' sustanzi issa pala eh, pala konsekwenza kien hemm żieda f'dawn is-sustanzi fil-lista tal-kandidati. Issa, eh, dan ma jfissirx illi aħna ksibna il-lan ta' 136 sissa, iżda naħseb illi issa nistaw nħedġu l-istati membri biex x xol taħħom u ħaffu l-pass Iżda, importanti il kommissjoni u l-leka juruna il-mpen tagħhom lejn il-lan komuni u għalhekk il-Kummissjoni minaħa tagħha diġà talbet illi l-Aġenzija tal-Kemiċi illi toħroġ eh, l-identifikazzjoni ta' xar sostanzi li huma ta' tħassib u talbet il-leka biex terġa' tevalwa l-evalwat ir-riżorsi tagħha li għandha dispożizzjoni tagħha biex tara jekk tistax tagħmel aktar mill dak li talab minnhom oriġinarjament. U aħna tlabna l-lek Amerika biex jħejji eh, 15 oħra għal din is-sena. Biex nagħlaq aħna qegħdin naħdmu fuq li nippruvaw nilħu il-lan ta' sena 2020 u Aħna nittamaw illi dan ser jgħina biex intejbu il-numru ta' sustanzi. Fil-lista ta' kandidati jina n-lizza li nasab din kienet weġiba twila għal dawk il misoqsit illi podġew bil-fom intom jina jek tridu. Nista' nerġa' lura fuq mistoqsijiet oħrajn illi ma tpoġġewx iżda ma tpoġġewx issa imma li jirċevejt jien bil-qoddim kif kitridu. Vielen Dank äh, für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Grazzi ta' dik il misto dawk il-rispos il-tweġibit seg dettaljati. Chris Davis talab il-kelma ma nafx Karl Schlutex qed jagħmel qed jgħid il-President. Jina unek jattur u napprezza kieku jkun tweġibit bil-miktub biex bekk nkun nistgħu naqrom wara. Napprezza da li jekk ikolli dan. Iva, dak il-punt eh, ġiem wieġeb. Ah, jina zgur li jina zgur li eh, ġim wieġeb dal-punt mela. Daw is-sessjonijiet fuq l inforzar ta' leġislazzjoni jina inqishom li huma ta' valur imma l-iskadenza hija edin fit fit-tmiem ta' din il-ġimgħa parlamentari u nistgħu nagħtu daqqatajn madwarna u naraw la tendenza kemm baxxa qed jgħid il-kelliem. Allora naħseb tkun ħaġa utiqa li kieku it-tweġibiet jiġu imqasma bil-miktub u ħafna membri parlamentari jkunu grati. <clears throat> Nixtieq insemmi bis punt Jiena waqt li ma napprezzax il dan il-perċentwal ta' reġistrazzjoni tuwa verament oli. Pero kemmu sinifikanti jina ma nafx. Ma nafx jekk kemx riskju għall-ambjent u riskju għas-sigurta tal-bniedem. Grazzi ħafna, Chris Davis. Dik hija proposta eccellenti, ġifiri kolna eh, eh, bil-miktub it-tweġibiet. Forse xaħġana niddiskutu fil laqqa tal-koordinaturi biex eh, ġifiri biex dillaqa namlu aktar formali għax adottajna leġizlazzjoni imma għatman nkunu nafu eżattament fuq l-implementazzjoni ġifiri fuq inħawa għanna teorija imma mbatt huwa naħseb ħaġa uti illi xikultant naraw Eh, fil-prattika kif qegħdin qiegħda tiġi eh, konferma qed tiġi kif edda tiġi attwata. Nixtieq nitkellem dwar dak li għandu x'aqsam ma l-effetti tal-kombustjoni tal-iskart il-mugrufun. Hemm ukoll l-opinjoni tal-Aġenzija għas sostanzi kimiċi hemm ir-riċ ukoll imma m'hemmx reġistrazzjoni għal dan il-mugrufun. Għal min jitkellem, min għal min jipproduċi iktar minn e, elf tonnellata minn tal mugrufun kull sena, allora l-Kommissjoni taħseb li forsi nistaw jisir xi ħaġa fuq dan, forsi insaqsu nitolbu li jkun hemm reġistrazzjoni tan nugrufun li hu effett tal-ħruq tal-ħruq tal- eh, ta' dan il-prodotti ta' skart. U hekk wasalna fit tal-mistoqsijiet għax m'hemm ħadd iktar li jrid jintervjeni. Mela hemm mistaqsija mill-Onorevoli Florence numru 8 anka fuq din il illi nagħtu risposta memx iktar ma naħsibx li jabba għanna żmien ukoll. Insomma, is-Sur Hansen, hemm sensila ta' mistoqsijiet u forsi tista' twieġeb għalihom u anka tirreferi għal mistoqsija bil-miktub li għandek mis-Sur Florence. Grazzi ħafna, jiena ħanibda bil-lekk imsejjaħ bil-punti i, bil-punti fuq li, għax fil-ħan nidħol fil-dettalji tal-ħaġa dwar daw id-dettalji zejda jien qed nipprovaw aħna qed nipprovaw niffukaw mhux biss fuq il-kwistjoni tal-kwalità imma nifukaw fuq il-kwistjoni ta' e, konformità. Hemm fil-fatt perċentwal u li ta' nuqqas ta' konformità u li ma jmemx konformità maħtiġijiet tal- tal informazzjoni ġveri hemm informazzjoni nieqsa u ċar li dan in-naqqas il nuqqas ta' l-informazzjoni dan din ir-rata ta' reġistrazzjoni baxxa hija prova ta' din il nuqqas tal-informazzjoni tibqa' niżla iktar l-isfel iktar l-isfel fis-sistema. Ovvjament però ir riġ bnejnieh mal-kunċett biex ikollna ħtiġijiet minimi ta' informazzjoni u dan huwa imur kontra dawn il-ħtiġijiet minimi. Jiġifieri mhix kwistjoni li nidħlu fil fil fid-dettall, jiġifieri fil-nuqqas ta' kwalità, imma qed nitkellmu fuq mhux il-kwalità imma fuq il fuq il comptability il, il compliance jekk niġi għal fuq dwar il-mikrofon nibda biex bilin niskuża ruħu li ma konniex pożizzjoni investigaw dan il-każ fil-dettal kbir biex natikom tweġiba fil-dettal ħafna sempliciment minħabba in-nuqqas li għanna bejn il-mistoqsija tagħna u nibdew ix-xogħol tagħna. Imma nistgħu sempliciment natukom idea ta' fuq fuq u inwedukom illi nerġgħu lura għandkom biktar dettalji dwar dan dak li verament sibna imma billi tħalna biex rajna il-website tal-JRC l-ekim siħa Sistema Ewropea dwar sustanzi l-ISIS il-li għada taħdem aħna rajna il-li l-ekim sejaħ bl-Inglis flyesh innu grufun huwa fil-fat reġistrat taħdan il-regolament sam mill-1993 meta taraw il-reġistrazzjoni sħiħa u għawnek qed nuża terminoloġija ta' li ħarġet mir-riċ, dak iżmin ma kienx tissejjaħ reġistrazzjoni ma naħseb tifmuni qegħdin. Digit reġistrata minn konsorzjum ta' manifatturi Olandiżi u dak iż-żmien il-volum ma kienx rapportat fil-dominju pubbliku imma kien reġistrat u fil-fatt aħna nafu mill-leka illi dan ma ġis reġistrat taħt ir-riċ. Allura dawn huma l-fatti, sinjuri, aħna ħan nidħlu iktar fid-dettalji l-ewwel ħaġa mal-kollegi tani tagħna fleka biex naraw x'inhuma forsi r-raġunijiet għaliex hemm differenzi dwar dak li ġara fil-passat u dak li qed jiġri issa. U Jekk dik id-diskussjoni mal-kollegi tagħna juri li jridu nħassu li jridu nitkellmu fuq l-Istati membri u fuq l-infurzar, aħna nagħmlu dan bħala t-tieni pass biex ninvestigaw iktar dettalji mal-kollegi tagħna ġewwa IKA jekk indura l-mistoqsija <clears throat> numru 8 dwar l-SMEs Ju mhux se noqgħod nirrepet il-mistoqsijiet għax hemm multipliċità ta' mistoqsijiet dwar SMEs fil-iskadenza fil tar-reviżjoni. Sempliċement ħan semmi biss it-tweġibit tagħna jekk inħarsu lejn l-effetti illi ir-riċ jidher li qed ikollha jew li nistgħu nosservaw li jkollha mal-SMEs dan aħna qegħdin nitkellmu fuq dil dal-każ mal- mal-istudju tal-semis biex naraw fuq dawn l-istudji tematiċi u dan huwa l mill-istudji wieħed mill-istudji jismu The Market and Innovation Studies u daw għandhom jiffukaw b'mod speċjali fuq l-SMEs, ġifiri, bħala parti mir revizjoni ta' riċ għedin inħarsu lejn l-effett ta' riċ fuq l-SMEs. Meta naraw daw l-istudji kif ukoll dak li jidħol bħala riżultati u informazzjoni mill-negozji eh, specialment mill-xol eh, tal-grupp tal eh, mill-workers group anka minn dak li ħareġ fl-2011 u avvenimenti bħal per eżempju konferenza ta' reġistrazzjoni ta' settembru 2011 kif ukoll il-workshop dwar il-kompetitività mill-2011 un ħafna mill-konferenza li għaddejja llum fil-fatt fuq infurzar tar-riċ. Aħna ħan niġbru fl-imkien dak kollu li ħajoħroġ minn dawn l-avvenimenti fl-imkien ma' avveniment, fl-imkien ma' kuntatti regolari li aħna għanna ma' l-imsieħba interessati, per eżempju, għanna akronim li huwa diffiċli biex ngħiduh. Per eżempju, l-UEAPME e li huwa akronimu diffiċli biex biex nsejħulu eh, b'kelma waħda, unkunu nistgħu noħorġu b'kolleg eh, b'riżultati u nagħmlu rekomandazzjoni dwar l-effetti tar-riċ fuq l-SMEs u dak b'mod kif nistgħu ngħinu l-SMEs kif inna diġà naħdmu. <clears throat> induru mal fuq l-lura l-kunċett ta' eh, sustanza waħda eh, reġistrazzjoni waħda dan eh, daħal fil-proċedura ta' kodeċizjoni ta' riċ u rridu nsaqsu li nafusna jekk xi qed joħloq burokrazija żejda. Umbat leka ir-rapportat fuq l-operat ta' riċ fis cop fir-rapport li huma mitlubin jagħmlu fuq ir-riċ sa tmiem l-2011 u jekk inħarsu lej riżultati <clears throat> jidaħlu huma dak li jidħol fil-rapport minna tagħhom, aħna jkollna suċċess ċar ta' dan il-kunċett ta' sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda. 90% ta' reġistrazzjoni daħlu fl ekkim sejħa sistema ta' ta' ko-reġistrazzjoni li huwa li sem tekniku għal dalijiet najdu. Aħna rajna b'moċċar ċar it-titjib li joħroġ minn dis sistema il-riżultat aħħari huwa illi il-riżultati ġew u daħlu flimkien taħt is-sistema eh, sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda. Il-kwistjoni kif diġà semmejt qed tiġi segwita mill-qrib mill-Kummissjoni u mill-Leka u wasalna l-ħafna soluzzjonijiet illi l-industrija tatna bħala feedback u bekk dan en. Dan jider e, fil-website tal-lekka u anka jikun fl-idejn eh, eh, eżat fil-ħin għall-iskadenza tal reġistrazzjoni li jmiss għanna elementi importanti li għandhom xaqsmu mal ma għafas komuni għax huma jagħtu indikazzjoni tajba dwar kif wieħed b'mod ġenerali għandux għandu jara l-funzjonament ta' daw is-sustanzi bħala permess ta' skambju ta' fora taħt din is-sistema ta' sustanza waħda, reġistrazzjoni waħda meta jkollok diversi kumpaniji differenti jirreġistraw l-istess sustanza, imma xista jsir iżjed biex namlu iktar ekonomija tal-iskala u dwar kif dan għandu jopera, kif għandhom jaqblu bejnietom biex jaqsmu l-informazzjoni u joħol u regoli komuni dwar trasparenzi, skadenzi, skambju ta' data kif ukoll iżvilupp ta' għodot ta' teknoloġija tal-informatika f'dan il-kontest, il-grupp ta' kuntat qed kompli jaħdem u jaħdem tajf fuq daw is-suġġetti. Jekk jiena mmur għall-aħħ għall-aħħar e, mistoqsija fuq ir-reviżjoni tar-riċ. Allura, il-revizjoni ta' riċ mistennija li mistenni li jintem sa' ġunju 2012 u din l-iskadenza li għedin naħmu fuqa fiħdan il-Komissjoni. Aħna ħanieħdu eh, l-informazzjoni li għanna bejnietna eh, Komissjoni u Parlament u di issir u wara dan ikun hemm diskussjoni bej żewġ istituzzjonijiet. Il-Komissjoni timmaġina wkoll li jkun hemm skambju miftuħ eh, fost il- fost sensiela wiesa ta' parteċipanti interessati imsieħba interessati. Mbagħad joħorġu l-rakkomandazzjonijiet madwar lejn l-24 ta' settembru. Ma dar diġà bdejna diskussjonijiet biex ikonna programmi iktar dettaljat dwar dan il-workshop. Nittama li qed nagħtikom indikazzjoni dwar kif qed naħsbu dwar ir-reviżjoni tar-riċ u meta tistennew il-komunikazzjoni minn tagħna kif ukoll l-staff working paper li ħat il il-kompanja Nispera li jgħat inwiġa par mistoqsijiet li li jekk le, nħu pjaċir li nerġa' niġi darboħra forsi jekk ikonnaċ okkażjoni biex inkompli nwiġibhom. Grazzi. Sur Hansen, grazzi ħafna nasib dak kien bizzejiet, u għal darbuħra grazzi tal-li weġibtna għal mistoqsijiet tagħna b'mod daqshekk dettaljat jekk inħares madwar il-kollegi tiegħi memħat li qed jitlob il-mistoqsija u din allura iffittex immis li nistgħu nagħlqu b'dal-punt fuq l-aġenda ħanħarsu lejn il-proċedura u l-proposta u u dan nkun naraw humbat fil-laqa tal-koordinaturi. Mela, għal darbohra grazzi l-kom il-koll, irnexilkom kontu koraġġużi li tibqgħu bil-qeda u tisimgħu da kollu sa dal-ħin u dan jaddini għall-aħħar punt fuq l-aġenda ta' dal-komitat ta' dil-laqa il-laqa li jmiss ssir nhar it-tlieta ta' Marzu mit-tlieta sa' sitta u nofs u mbagħad il-ħam u mbagħad l-erb mbagħad il-ġurnata ta' wara 21 il-ġurnata kollha, u mbagħad fit-22 ta' Marzu ta' Marzu e, nofsana ta' filgħodu. Fuq din in-nota e, nawguralkom il-lejlit tajjeb nista' nara il-laqa u min ħajvjaġġa il-vjaġġi tajjeb.